So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur letzten Sitzung unseres Ausschusses. Eżis kollegi, natikom merħba għal din l-aħħar tal-Kumitat tagħna l-aħħar laqgħa għas-sena 2011. Naf li ħafna persuni ġew mistiedna uh, fil-laqgħa jeħudi menu ħin mis-seba' hemm ċelebrazzjonijiet tal-miliet u s-sekretarjat organizza buffet eċċezzjonali għalina. Allura titilfuħ, xudan se jagħtikom opportunità biex titkellmu wkoll bejnietkom lilin minn din il-laqa. Vorgestellt, da gibt es eine Änderung der Punkt 14 F-Gas Regulation. Batnilkom agenda u ser ikonna bidla għal punt numru 14 Aħna ser nkun qed nitkellmu dwar il-punt 14 għada u mhux illum. Imbagħad għandna l-lingwi kollha apparti l-Estonjan, il-Latvjan u ir-Rumen. Mehr oder minder noch nicht ganz, aber doch. Und da gibt es Änderungen in der Zusammensetzung des Ausschusses. Es freut mich ganz besonders, dass wir ein neues Mitglied gewonnen haben. Wasanna f'nofs il-mandat ta' dan fil-parlament u għanna xie tibdil f'dan il-komitat. Jena ser nejdilkom illi għanna membru ġdijt. Sofija Maċikokovic, membru ġdijt illi kienet ministru ta' s-saxħa ta' Slovenja fil-passat u rappresentati Slovenja unek matul il-presidenza u għalek natik merħba Sofija. Kreis Gesundheit in diesem großen Ausschuss und äh, Peter Liese und Anna Partita Hidma dwar is-saħħa hawnhekk f'dan il-kumitat kbir Peter Liesel, Onorevoli Grostet u oħrajn ikunu ferħana illi inti tissieħeb f'dan il-grupp ta' ħidma. Kif aħna dejjem namlu bil-parteċipazzjoni ta' kombatanna Toy Manders illi ser jieħu post l-Onorevoli Varjan. Dawn huma membri sostituti tnejn li huma u l-istess japplika għall onorevoli Moza mill-SND illi ser tieħu post l-onorevoli Rosario Croċetta. Bidlu oħra fis-sekretarjat issa. Baranġe Baza illi ikun hawnhekk fil-Parlament ser jissieħeb taqsima ġdida ma taqsima ġdida mill-ewwel tas-sena jtieq nirringrazzja il-manager hija dejjem ħadmet qatih u nixtieq nirringrazzja għal ħidma tagħha hawnhekk f'dan il-kumitat f'dawn l-aħħar żminijiet. Imbagħad fl-erba' u nofs fl-erba' u nofs ġej kru mit-televiżjoni Franċiża illi sejjer jiġi jieħu filmata hawnhekk meta nitkellmu dwar il-GMOs. M'għandniex oġġezzjonijiet u xek, tajjeb u jisqum batada. Ser, inkunu qed nitkellmu bejn it-tlieta u l-ħamsa dwar l-użu ta' tixus u iċ-ċelluli. U tkun xi ħaġa tajba illi jkun hemm xi ħadd preżenti għandna rapport Kukodakis hawnhekk f'din il-kamra bejn it-tlieta u l-ħamsa ta' wara nofsinhar għada. kollegi din hija l-ewwel laqgħa li qed ikonna wara il-konferenza tal-klima ġewwa Derbin, kellna delegazzjoni kbira ħafna hemmhekk u lkoll naqblu illi l-Unjoni Ewropea kellha rwol kapaċi ħafna hemmhekk. L-Unjoni Ewropea kienet fiċ-ċentru ta' negozjati u rnexxiela tikseb koalizzjoni fost il-120 pajjiż preżenti hemmhekk matul din il-konferenza. Ovvjament, aħna ma minnix bizzejiet, għadna ma minnix bizzejiet biex niksbu il-mira ta' 2 gradi Celsius. Iżda naħseb illi aħna ser inkomplu bl-isforzi tagħna fil-ġejjieni. Matul il-sessjoni ta' jannar, sessjoni plenarja, aħna ser ikonna taħdidiet ma' Connie Hildegard u forsi nistaw infaslu xi rezoluzzjoni u ħajdeċidu dwar għal koordinaturi għada għaliex ovvjament hemm xi affarijiet li għatiridu iridu nirfinawhom forsi rridu naġaw nittrattawhom. Rridu nitkellmu dwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-protokoll ta' Kyoto għaliex ser ikonna niddeċidu dwar il-pożizzjoni tagħna sa Ġunju. Ovvjament għandna CCFs fil-mekkanizmu ta' żvilupp tal-klima u rridu nistennew u naraw xifisser dan fir rigward tal-istrument CDM. Umbat, ovvjament, kienem din il-bicċa xol dwar il-vjaġġar bil-bahar u bl-ajru, kien kienem l-iskambju ta' missjonijiet għall-industrija tal-avjazzjoni. U jena, nishtiq ngħid illi l-erba il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ser tkun qed tagħti is-sentenza tagħha kontra il sistema tal-ITS tagħna mill-linji tal-ajru Amerikani. U aħna ser ikonna dan id-dibattitu matul is-sessjoni plenarja ta' Jannar. Sa ngħaddu għat-tielet punt tal-aġenda l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa ta' 17 Ottubru, 26 Ottubru, 7 ta' Novembru u l-21 u ta' Novembru. Jekk ħadd m'għandu xi kummenti dwar dan il-minuti mela allura inqisuhom approvati. Issa naddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna hawnhekk, ir-raba punt li huwa l-ewwel punt veru propju. Nati merħba lill kummissarju għall-affarijiet marittimi u is-sajt Marija Damanaki. Natik merħba hawnhekk, minn mhux l-ewwel darba li ġejt ġejt hawnhekk. Dan il-kumitat trid li kollu taħdida miegħek dwar is-suġġett ewlieni tar-riforma tas-sajt il-ġimgħa l-oħra. Kien hemm ħafna rapporti tal-medja dwar il-Kunsill tas-sajt illi prova sip il-kotas tal-qbit tal-2012. Ir-riforma tiegħek tmur lilin mill-kotas tal-2012. Ovvjament, din hija kwistjoni ta' interess kbir għal dan il-Kumitat għal bosta raġunijiet biodiversità, protezzjoni tal-ambjent marittimu, id-dimensjonijiet kollha li huma ta' interess kbir għal kumitat tal-ambjent. U għalhekk nixtiequ li tatina idea ta' f'liema direzzjoni sejra il-riforma tas sajt hekk jogħġbok, sinjura, tista' titkellem u mbagħad ser ikonna ftit tal-ħin għall mistoqsijiet u t tweġibiet Grazzi, President. Eżis membri tal-Parlament. Il-President diġà semma il-negozjati illi aħna kellna fil-Kunsill il-ġimgħa l-oħra illi jirreferu għall opportunitajiet tas-sajt tas-sena d-dieħla. Għalhekk aħna hemmhekk ksibna kompromess wara jumejn lejlunar ta' negozjati u biex inkun onesta magħkom l-unika raġuni għaliex jina sodisfatta, kontenta b'dan il-kompromess hija it-tama il illi l-istati membri issa wara dan il-kompromess ikunu aktar lesti illi jaqblu mal-proposta tagħna għal riforma radikali. Biex inkun onesta u diretta magħkom, aħna ma kien bżonn eh, konna ħafna ċifri biex nikonvinċukom illi l-ibħra u l-oċeani tagħna jinsabu f'sitwazzjoni ħażina, sitwazzjoni mwera, mwera tas sew Għalek, jien nixtieq ntenni għal darboħra illi aħna neħtieġu bidla radikali għaliex aħna ma nistawx ikonna sitwazzjoni hekk, ma tistax tibqa' dejjek is-sitwazzjoni għax hekk tibqa' dejjek wara 10 snin 8 mill-136 stokkijiet tagħna ser ikunu tajbin u it-tfal tagħna mhux ser ikunu jistgħu jieklu il-ħut. Din il-ħaġa rridu nifmuha kellna sajt żejjed tal-istokkijiet tagħna u s-sajt żejjed fl-ipra Ewropej huwa ħafna aktar mill-sajt żejjed ipra oħra. U għalhekk aħna responsabbli, irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan iżda. Għanna xi ħaġa ġdida issa u dwar din nixtieq nisħa, minn minn dult għajna sena l-oħra, president, hemm xi ħaġa ġdida. Xi ħaġa ġdida li qegħdin naraw fix-xafaq tagħna. Il-fatt il-ġdid huwa hija l-kriżi ekonomika. U għalhekk issa mhux biss il-baħar illi jinsaf sitwazzjoni imwera, imma l-ekonomija tagħna tinsaf sitwazzjoni imwera wkoll. U għalhekk din il-bidla radikali hija waħda aktar diffiċli li ssir issa, l-affarijiet huma aktar komplikati issa. Jiena nixtieq fil-preżentazzjoni tal-lum nifoka fuq il-punti id-diffiċli li għanna qoddimna. U nifoka fuq kif il-krizi qed taffetwa qed tolqot il-proposta tagħna għal riforma u l-perikli illi issa qegħdin niffaċċjaw fid-dawl ta' dawn is-sitwazzjonijiet ta' din id-dejta l-ġdida. Għalhekk issa nixtieq nitkellem narġa' dwar il-proposta tiegħi jiena nista' ngħid illi minkejja l-problemi il-proposta tagħna hi waħda radikali u aħna nixtiequ li nżommuha radikali għaliex neħtieġu riforma veru propja. Jiena nista' noħroġ b'żewġ argumenti hawnhekk biex nokkonvinċikom illi l-proposta tagħna hija proposta ta' min jikkunsidra. L-ewwel nett. Aħna ser ninfurzaw jekk tiġi adottata din il-proposta, ovvjament approċċ ta' ekosistema illi jirreferi għas-sajt. It-tininet aħna ser nejnu l-settur tas sajt tagħna biex iħaddar il-mod ta' kif huwa jistat. Se nispjega din l-idea ta' approċċ ta' ekosistema. Hemm tliet azzjonijiet ewlenin hawnhekk. L-ewwel nett li nilħu il qabda massima għall-istokijiet tas-sajt kollu sal-2015. Dan din hija mira ambizjuża u jien nixtieq ngħidilkom li wara nagoja il-mira għal biodiversità hija li nilħqu sal-2015 il-qabda massima fejn hu possibbli u għalhekk għandna mira aktar ambizjuża nilħu din il-labda massima sal-2015. It-tini net, ser inneħu discardi. Ir-rimi. U għanna proposta għal zoni maluqa ta' sajt li huma protetti u għanna lek leġizlazzjoni tal-ambjent għaliex dak li qed nagħmlu huwa li ninkludu il-leġizlazzjoni ambjentali tal-Kummissjoni f'dan ir-regolament il-ġdid. Għalhekk għall-istati membri dawn m'għandhomx għalfejn illi joqogħdu jikkonsidraw ħafna strumenti ta' leġiżlazzjoni. U għalhekk aħna għandna approċċ resqin dan l-approċċ ta' ekosistema sħiħa. Aħna qegħdin navanzaw ħafna hawnhekk fir-rigward ta' dan l-approċċ ta' ekosistema. It-tieni argument huwa li aħna ħanipruvaw nejnu biex niperswadu l-settur tas sajtana biex jadotta politika aktar ħadra, aktar tħares l-ambjent. Għanna proposta ta' finanzi u kol u għalek eh, xalli għadda dottajna proposta ġdida li t-referi għal fond ġdid, il-fond ta' sajt u il-fond marittimu, ekket nsejħulu palissa. Kenna ammont mux ta' flus, suffiċenti u ser nonfqu kważi 6.5 biljun għal perjodu finanzjarju li jmiss u ser nużaw dawn il-flejjes b'mod aħjar. Ser nirreferu għal ħtiġijiet illi namlu l-politika tagħna waħda li tħares aktar l-ambjent. X'inhu ma l-azzjonijiet tagħna hawnhekk iridu nwafqu il-ħela ta' flus li natu il-flejjes biex jimbnew bastimenti kbar, ser natu inċentivi biex nħadru aktar il-politika tagħna biex ikonna impatt anqas, anqas impatt fuq is-settur tas-sajt, ta' mira aħjar intejbu il-politika tagħna għal sajt fuq skala żgħira, ma ninkludux it-trollers fil-privileġġi tagħna. U kol se niddiversifikaw is-sorsi ta' tħul fis-settur tas-sajt tagħna biex natu l sajjida tagħna appoġġ, appoġġ ieħor biex bekk meta nkunu ser nalqu xi żoni meta ser nalqu l-perjodi tas-sajt aħna l sajjida tagħna natuhom inċentivi biex jagħmlu xi ħaġa li hija marbuta mas-sajt il-mekanizmu ta' ħażna kif isajru programmi għal turizmu tas-sajt, neħu l-iskart mill-bahar biex jiġi reċiklat, għanna ser nifinanzjaw dan l-approċ diversifikat ta' tħul biex għom illi jistaw jgħixu f'dan il-perjodu ta' tranzizjoni biex jiksbu il-qabda massima sostenibli għall-istoks tagħna. Dawn huma l-idejat tagħna. U aħna ser niffinanzjaw dan il-perjodu ta' tranzizjoni ser nikonvinċu li sajjeda li jekk huma jilħu il-limitu massimu sostenibbli huma ser ikollhom aktar tħul. U dan japplika wkoll anke din is-sena hekk qed jiġri. Dak li semma l-President li natu li sajjeda tagħna aktar kwotas f'xi każijiet huwa dan il-messaġġ pożittiv. F'xi każijiet stokkijiet importanti eh, immens ta' ċertu valur Aħna diġa il-ħakna il-qabda massima sostenibli u għalek issa għanna il-possibilità li natu aktar tħul l-sajjeda tagħna. Dan huwa l-każ ġowa l-punent tal-Skozja fejn ollejna il-kota stana fil-mija. U malek ser ikollhom fl-Iskozja jażlu ċertu tamir iktar selettiv. Kont hawnhekk qed nitkellem dwar il-bakkaljaw. Dan huwa il-messaġġ u jekk aħna ser konna riforma wara sentej u tliet snin ser ikonna aktar tħul għas-settur tas-sajtana. Għal perjodu ta' tranzizjoni aħna ser natuhom appoġġ finanzjarju biex huma jkunu jistgħu ikampaw. Dan huwa l-approċċ tagħna. Ser, nitkellem issa dwar il-kwistjonijiet illi jiena neħtieġ l-appoġġ tagħkom. Issa il-kriżi tista' tkun periklu għar-riforma tagħna. Hemm xi kwistjonijiet illi jiena neħtieġ l-appoġġ tagħkom għaliex diġà qed ninduna mill-Istati Membri u ħafna membri fil-Parlament illi meta jkonna diskussjoni fil-plenarja u jkonna l-vot, l-affarijiet mhux ser jimxu daqshekk tajjeb daqs kif irriduhom. Il-miri vulnerabbli biex ngħidu hekk. Il-qabda massima sostenibbli sal-2015. Din hija importanti immens. L-istati membri diġa irridu irri kollom din il-qabda massima jew daħlu din l-idea li jar illi jiksbu il-qabda massima sostenibli fejn hu possibbli. Dan, xiġifieri, xejn ma jfisser għaliex l-istati membri dejjem ser jgħidu li dan mhux possibbli u jqogħdu jirreferu għal xi stok jew ieħor. U għalhekk neħtieġu kalendarju sa meta nistgħu nilħqu din il-qabda massima sostenibbli. Irridu wkoll timeline għal twaqif tar-rimi. Minħabba l-kriżi issa nistgħu nagħmlu xi ħaġa li tista' tkun volontarja fejn jekk issa irid ikkopera magħna tajjeb wis, imma inna nippruvaw b'dan l-approċċ għal bosta snin u ma ħadimx dan l-approċċ. Għalhekk x'neħtieġu? Neħtieġu approċċ gradwali. Iżda, biskadenza u fl-aħħar ta' din l-iskadenza irridu projbizzjoni fuq ir-rimi. Din hija pożizzjoni importanti għalina u jiena nilqa' l-appoġġ tagħkom hawnhekk. Irridu wkoll appoġġ b'saħħtu min-naħa tagħkom biex nibdlu għaliex dan ser ikun jutern hawnhekk il-kunċett għall-fondi tal-istrumenti tagħna. Irridu nwaffqu din l-idea illi natu l-flus tal-kontribwenti biex jimbnew bastimenti akbar u biex ikonna tamir akbar, magni akbar, u konna bastimenti ta' tkarkir akbar, per eżempju. Irridu nifukaw il-fondi tagħna fuq is-sajt fuq skala żgħira, tamir li ma jniġġis daqshekk l-ambjent. Irrid konna ċertu selettività u hawnhekk neħtieġu l-appoġġ tagħkom ukoll. L-aħħar kwistjoni Jiena nixtieq nisħaq illi dak li neħtieġu huwa li konna din l-idea ta' appoġġ lill komunitajiet kostali, is-sopravivenza tagħhom, nappoġġaw l-ekonomiji lokali kollha kemm huma, nappoġġaw l-ambjent kollu kemm hu. Forsi issa qegħdin niġu kritikati għaliex pereżempju nixtiequ illi ntejbu u nimplementaw strumenti ambientali referu għal natura 2000 li referu għal zoni maluqa ta' sajt. L-istati membri jaħsbu li dawn huma odot ambientali u ma jgħidu li l-politika tas sajt tagħna m'għandha xejn x'taqsam hawnhekk. Aħna nemnu l-oppost. Jekk aħna irridu nilħu stokkijiet sostenibli mela l-ura dawn l-għodot irridu nużawhom. Per eżempju, aħna ser nagħtu spinta lill-akwakultura ilma lill-akwakultura sostenibbli u għalhekk irridu regoli ambjentali hawnhekk u pereżempju għal pajjiżi konfinati aħna ser nagħtu ammont mhux ħażin ta' flus biex huma jiksbu l-anijiet il-miri ta' natura 2000 illi jirreferu għal ponds Ewropej kollha. U dan huwa importanti biex ikonna kultura sostenibbli hawnhekk f'dawn il-flawn l-osma. President dawn kienu l-idejat tiegħi, l-idejat tagħna u nittama illi inti tifhem li aħna neħtieġu l-appoġġ tagħkom hawnhekk. Grazzi tassew, Sinjora Komissarju. Grazzi tal-li prezentajtina din il-riforma importanti. L-Unjoni Ewropea u l-istati membri kollha kienu ġewwa konferenza ta' Nazzjonijiet Uniti ta' suċċess u issa għandna impenn illi nibdew il-biodiversità biex nissalvagwardjaw il-biodiversità tal-baħar. Ser ikonna żoni speċjali magħluqa u ser nużaw ukoll metodi oħra U inti tajtna deja tajba ta' tip ta' impenji internazzjonali li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri individwali daħlu għalihom is-sena l-oħra. Inti tkellimt dwar il-punti ewlenin ta' riforma u żgur il-kollegi jixtiequ jitkellmu dwar dawn il-punti. Issa ser ngħaddu għal-lista tal-kellima min jixtieq jitkellem għandna l-Onorevoli François Grostet. Lodwa tajba. Skomma nix għannes, fil vot belen, du minut. Zex minuti kull wieħed inkellem mhux ħantemmu l-lista li għandna. <clears throat> Evidentement, ħafna huma dawk li jitkellmu fuq il-ħut. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju ħalli eh, ġejt hawnhekk l-lum biex nkun nistaw jkollna skambju. Fuq kwestjoni verament sensitiva, l-kwestjoni ta' ħut hija ħaġa sensitiva ħafna għal dawk il-pajjiżi li għandhom eh, xtajtiet, aħna naqblu mal-linji li inti eh, tajtna l-approċ dwar l-ekosistema u l-bżonn li nimxu lej politika zjed ħadra għandi ċerta tħassib dwar drittijiet ta' sajt li jista' jiġu trasferiti. Għax dak li għaddi li minn moħi huwa li jekkux dan ħajkollu ximpat fuq il-kwantitajiet li jiġu eh, ta' sajt. Għax hemm bħal sistema ta' kwotas jekk fimt sew li dawn ikunu fidejn prinċipalment ta' dawk li għandhom li bass Eh, ċejjeċ tal-bahar li jumbat jishtu intraprizi eh, ta' sajt iż-żazzar. Inti fl-axħar ta' għalla prezentazzjoni għat li xtaqt is-saħħa dawk l-operaturi żgħar. Għax l-operaturi żgħar ekonomikament u soċjalment huma importanti ħafna għal eh, portijiet ta' sajt żar tagħna u importanti li wieħed ħarisom. Mbagħad dwar il-qabda Eh, massima sostenibli. Naħseb li l-approċ għandu eh, għandu nifoka fuq kull zona ta' sajt jekk aħna nieħdu rekomendazzjoni ta' ġurnalist kun għagħu allora dak il-kas eh, dwar il projbizzjoni ta' dak il-ħut li jieġi jarġa jintefa fil-bahar dawk il-bastimenti żgħar ma nafx jekk għandhomx l-apparat li huma eh, eh, għandhomx tamir biex iżommu l-ħut li huma mhux suppost jarġaw jitfalura lura fil-baħar. Kriton. Grazzi ħafna present. Nixtieq nilqa' kommissarju. <clears throat> Jek, eh, smajna l-ak li għat li aħna ma konniex reforma radikali ħaj mux ħajkonna ħut eh, eh, għal-komunitajiet eh, fuq x-fishtut u għal-kulħadd. Kol membru tal-Kumitat tal-Sajt u waħda mill-idejat li jemmemmek u nżidu l-ideja ta' riservi ta' ħut. Fej kun hemm ċerta zona li huma magħluqin li ma jistawx fej ma jkun jistax isir sajt fej il-ħut ikun jista jarġa jihu ħajja darba dawn eh, l-stoks taħut eh, eh, jirreġeneraw ruħom jimlu l-spazju vojt, jina forsi ideja li nistaw napplikaw bħala ħaġa obbligatorja, ħaġa li ġiġa għandkom fil-proposta imma bħala forma volontarju, aħna nishtiqu li tkun uh, uh, Eh, obbligu aħna nixtiequ jkollna reazzjoni tiegħek dwar il-pożizzjoni tal-Kommissjoni jekk ikun hemm proposta bħaldi fil-Parlament eh, fil-proċess ta' negozjata. Grazzi ħafna. Xaħat li ħoss xaħat li sali f'hop il-fish and chips, Chris Davis. Qed nipprova nnaqqas il-chips u ma nixtieq nixkompli nikol il-ħut u l-Kommissarju issa Eh, naf il-Kommissjoni kienet voluta fil-negozjati ma' konsil u naħseb li ħajkolla ċerta ċininiżmu dwar l-attitudni tal-Stati membri dwar il-riformi sostenibli tkun diffiċli li wieħed jeleb eh, l-idejat najdilom jien eh, mumiex fit-tul. Naħseb li kollok appoċ għawim il dan il-Kumitat, ħad gost nisma dak l-għar François Grostet u l-appoċ li għetittik bħala rappresentant franċiża Zewġ kwestjonijiet xtaqt namel referenza li jom. NSY sa l-2015 eh, jena nishtiq mux bis u maqqaf il-sajt iżda eh, nishtiq li jarġaw jizdidu l-ammont taħut li jem fil baharu ek ikon eh, nistaw niklu ikon minn as importazzjoni Eh, mort għalix maħarġ l-MSY u għax għanna bżon naħna pjanijiet fit-tul il-kommissjoni mux ħatkun pozizjoni eh, li konna li konna pjanijiet fit-tul sa' 2018 per eżempju. Il-Konsil ma tixtieqx li tapplika il-prinċipju eh, ta' prekawzjoni kif ikollok l-MSY l 2015 jekk m'għandniex il-pjanijiet ta' ġestjoni. Issa fuq it-TFCs, indipendentement minn kwalunkwe argument li nistgħu jkun hemm dwaru, il-non-paper tiegħek tajt li wara li jala iż-żmien it-TFCs jarġu jmorru lura lill-istati membri. Ma tkellimt man norveġiżi u ma Daniżi u ma Brittaniċi u l-Svizzera u kollha għandhom TFCs ta' tipi ieħor u ma jafux eżattament kif ħadaw jmorru lura l-istati membri, kif ħatamel daw għat li tiżgura, per esempio, jkun hemm kumpanija li għandha konċessjoni ta' sajt, trid tiżgura li jkun hemm il-massimu ta' fħut l-istat membru wara 15-il sena kif toħodha lura. Jose Manuel Fernandez. Grazie ħafna. President, jenu kol nishtiq nilqa fostna l-presidenza tal-kommissarju unu ringrazzjata tal-li edha maħna uwek fuq il-sajt ta' skala zaħira nishtiq naf jekk fil-perspettivi finanzjarji li jmiss ħajkun hemm xi tip ta' konnezzjoni mal-politika ta' koeżjoni għal-sajt ta' skala zaħira. Eh, dan huwa investiment li huwa importanti ħafna per eżempju biex innaqsu irridu nizguraw li kunem eh, konnessjonijiet bej il-fondi għal-sajtu l-politika ta' koezjoni. L-investimenti żgħar fil-xtajta huma importanti, mhux biex jippermetti li jsir is-sajt li jippermetti wkoll li wieħed ikun jista' jasal eh, għall-objettivi tal-2020 Eh, u importanti għall-impigi, għall-koezjoni soċjali kif ukoll għat-turizmu. Jiena nixtieq eh, nsaqsi dwar eh, sajt ta' skala żgħira x'tip ta' miżuri ġodda għandu ħajkun hemm fil-perspettivi finanzjarji f'termini kwantitattivi jiena nixtieq ngħid li nagħmel mistoqsija nixtieq nagħmel mistoqsija oħra li ma ġiex aċċettata dik li eh, l-proposta tal-Parlament dwar il-ftejn mal-Marok kiena nixtieq nistaqsi x'il-Kommissjoni Kommissarju eh, x'taħseb dwar daw x'intenzjoni għandi jekk jitħoss li eh, tħul taħħut mandom xieġu affettwati dana ħaj kellu konsekwenza negativi għal ċeċ tal-bahar f'dik iż-żona u x'sib ta' soluzzjoni jista' jkun hemm minn dis-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Newton Dan. Kommissarju xi snin ilu jiena għamilt ġimgħa fuq eh, troller fil-baħar ta' Tramuntana u xiftit minn l-affarijiet li huma jaqbdu eh, jaġgħu eh, jitfawhom lura bħal sterfish. Nispera li ovvjament huma mhux ħajjieħdu fl-art ħut li ħadd ma jridhom. Imma issa li xtaqt nistaqsi dwar infurzar. Ħanħallu dan ħanħallu da fidej l-istati membri, probabilment dak li jridu, nispera li li kollok il-pjan tijak iġi approvatu, il-parlament appoġġak, imma xċertezza għanna li l-istati membri ħajamlu dak li huma jwedu li ħajamlu eh, fil-leġizjoni. Hemm xi sib ta' sanzjonijiet li inti qed Eh, tipproponi biex wieħed eh, il-kwoti hemm xi spettorat federali forsi jkun jista' jikkontrollhom forzar ħajkonna x'inkell ovvjament mhux ħadd iffunzjona, grazzi. Idit Estrella. Grazzi ħafna, President. Jien you xtaqt nirrazzja l-Kummissarju u nifraħilha ħalli eh, tqajmet daw tħassib biex tikrokonċilja l-għanijiet eh, ambientali mal-interessi leġittimi tal-sajjida. U fuq dan il-linja jina xtaqt li xtaqt namil u nistaqsija biex tiċċara forsi xi ftit iżjed xi ħsibijiet għandha għal eh, l-akwakultura u l-fish farms dak li rridu nottienu u huwa li jkollna iżjed akwakultura, iżjed fish farms. Imma imma evidentement eh, għandhom bżonn ħafna għalf biex ikollok dal-ħut, allura s-sostenibilità mis-sens sostenibli ħaġa li ġiet kwestjonata. Għandi mistoqsija oħra wkoll dwar il-sajt fl-iskala żgħira. Il-Kommissarju għamlet referenza għal appoġġ għal eh, ħut li jinġab fl-art. Eh, Sa li xtaqt insaqsi huwa jekk il-ħut eh, sajt fi skala zaħira jekk ikun hemm xi appoġġ finanzjarju biex wieħed jimmodernizza l-bċejjeġ tal-baħar għax dan huma l-iżjed dawn huma s-sajjieda li żjed vulnerabbli dawn il-sajjieda żgħar huma żjed vulnerabbli u jekk ma jirċevux appoġġ tal-komunità allura ħajkunu perġudikati meta tqabbilhom mal-kumpanniji l-kbar. Grazzi ħafna. Linda Megan. Grazzi ħafna, kummissarju, ħalli ġejt hawnhekk illum. Naħseb dak li ħajkun diffiċli huwa li kulħadd ħajajt li jrid jifforma l CFP eh, jixtiequ jisqu fuq il-sostenibilità, ma meta tenġu għad-dettalji ħafna mhux ħajvotaw favur. Ħafna ministri qalu ħafna eh, inti x'taħseb dwar il-sostenibilità tal-kwota tal-kwoti dwar is-sajt li ġej miftijem fil-Ministri l-ġimgħa li għaddiet. Issa dwar il-pjanijiet biex ikun hemm tibdil radikali hemm ħafna lobbying hemm ċerta lobbying għaddej li nistgħu nagħmlu affarijiet forma differenti li tkun sostenibbli. Il-Kommissjoni hija disposta tirċievi proposti alternattivi li fl-aħħar jaslu għall-istess fuq is-sostenibilità pereempju drittijiet trasferibbli Għan kustjonijiet uħra, jekk paħat jgħid pempju għajt li għanna pjan alternativ li huwa sostenabli, inti disposta tħares eh, eh, li daw il pjanija Grazzi. Min pajjiż. Richard min minn li fejjem ħafna sajjida. Grazzi tal-introduzzjoni għajt eh, deputat mill austria aħna niklu ħafna eh, ħut għalla voli għadin f'pajis li memx baħar. Aħna rridu li l-ħut eh, ikun disponibli l-mistoqsija tiegħi l komissarju li dejjem hemm dal-argument dwar il-bażi. U jekk inti eh, tieħu biss sena waħda l-2015 pal għal kull tip kull speċi ta' ħut forsi għanna bżon nażlu iżjed minflok niħdu approċċ li applika l kollox. Issa niġu l-implementazzjoni jekk inħarsu lejn l-Islandja huma eh, huma eh, ibsin ħafna dak l-għandu xaqsam eh, implementazzjoni u għalek waslu għal sostenibilità fl-Unjoni Ewropea forsi aħna għanna bżon nkun iżjed esiġenti biex hekk niżguraw li jkun hemm implementazzjoni sura ta' nies u għandkom tiħdu f'sib data mhux ħallu fidej l-istati membri. Issa dwar is-sajt ta' skala żgħira ma nafx hemm mistoqsija kbira dwar da għalija. Inti tiżgura li s sajjida ikunu jistgħu jaqalaw eh, l-għajxin tagħhom fi żmien fit-tul. Allura il-font ta' tas-sajt jekk inti tixtieq li n-nies jużaw tagħmir żed modernu, jużaw teknoloġija żed ġdida, ma nafx sala ma punt. Jekk jistawx nisperaw li l bċejs għal baħar żgħar jistgħu jkomplu fil-industrija għax naħseb li jispiċċaw jispiċċaw. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-ftehim ta' tas-sajt mal-Marokk tajt eh, kellima oħra. Jena kont kontenta dak li sar ġara il-ġimma li għaddit għax irnexxinna naslu għal estensjoni li nħoss li kienet importanti li hija importanti ħafna għal ġejjinit tal-Unjoni Ewropea. Nimmaġina li din id-deċiżjoni ħad tiġi appoġġjata mill-Parlament Ewropew mu minn flok li l-Parlament toffri proposta alternativa. Il-ftehim internazjoni għandhom bżonn jiġu rispettati u implementati għax huwa fl-interess tagħna. Issa naddu għal kwestjoni ta' riforma tal-sajt, diversi kollegi għajmu diversi kwestjoni importanti ġa, imma jena nishtiq nisħaq du kemmu importanti li wieħed ikun jista' jikkontrolla li l-affarijiet qegħdin isiru sew jekk aħna jkonna ċerta mira u oġġettivi fil-politika tal-sajt da tajjeb, imma għandna bżonn l-istruttura biex wieħed jkun jista' jagħmel dan ix-xogħol u jiċċekkja u jikkontrolla x'qed isir fl-ibħra tagħna. Din jfisser li jkun hemm bżonn ta' diversi eh, tibdiliet li wieħed ikun jista' jikkontrolla dak li jkun qed isir hija ħaġa importanti ħafna jekk l-istati membri jkunu qed jippruvaw jevitaw eh, ir-regolamenti. Fuq il-kwotas naqbel mal-kollegi li ġat kelmu ma tistax ikollok soluzzjoni waħda ġenerali għal kull tip għax għaw kumpaniji kbar li jixtru l-kwotas u aħna qed nipprovaw nipprovaw uh, b'ximot jew ieħor nappoġġaw is-sajt fi skala żgħira. Niftakru l dawn ma' drittijiet kollettivi ma nistgħux nistgħu nikkummerċaw. Se jien nixtieq nirrepeti eh, kummenti dwar is-saħra tal-ponent. Tkellimtu dwar approċċ tal-ekosistema li hija ħaġa interessanti. Imma dinna jfisser li għandek tagħti importanza fuq il-tniġis kemiku, biocides li jħtlu fil majiet fekali, dawn qegħdin ikunu ta' dannu fil-ekosistema. Għanna nishtiqu li konna eh, lajnuna tijak biex nħarsu l-ambjent eh, marittimu. Għadda kun kun ta' beneficju għas-sajt. Jina naqbelu kol ma' kritika li saret dwar it-taxxa il ġemali li għaddiet zidu it-taxxa fuq 79% tal-żoni ta' sajt u nafu l-maġġoranza ta' sajt eh, tal-ħut eh, ġiġa qiegħed jiġi sfruttat wisq. Ma nifhimx eżattament għaliex namlu dan kontinuament. Għandna bżonn eh, li jkun hemm takk għal kull ċittadin U jekk inti jekk ikonna sajjiet professjonali tixtieħ minn għandek. Dan huwa risorsa komuni u allura jekk sajjiet professjonali li jixtieq jieħu dan ir-risorsi għandu jħallas lil kulħadd. Din tkun ħaġa loġika. Bħal monossidu ta' karbun, tal-karbonju, tkun ħaġa loġika jekk nagħmlu hekk. Issa dwar eh, l-akwakalċer jiena kontent dwar il-proibizjoni fuq il-tfieħ eh, lura tal-sajt zaħir, tal-ħud zaħir. Għanna għanna nħarsu naqra u nazlu t-tip taħut li għet jieġi mkabbar fil-farms, fil-fish farms. Issa naddu għall-ħar żewġ kellima għanna Rosbach. Grazzi, President. Fil-qosor għandek taf xi ħaġa u għandek xi statistika dwar jekk il-kwotas jiġu trattati bl-istess forma fil-parti ta' tramuntana tal-Europa bħal parti tisfel bħal parti tal-nofsinar tal-Europa. Issa l-aħħar kellim huwa Jack Nicholson li wasajjiet mill-Irlanda ta' fuq. Grazzi ħafna, President. Lew qabel kollu nixtieq ngħid li l-Kummissarju għan raġun meta tajt li huwa żmien diffiċli li wieħed jaqta l-kwotas meta wieħed iżomm f'moħħu l-kriżi li għandna bħalissa kulħadd jaqbel li kull jaqbel li kunem nitfaw l il-ħut imma tiġi jkun hemm monitoraġġ adekwat ħafna drabi ma jaqblux ix-xjenzati mal sajjida u argument li l għaddej ħafna qabel minn mindu mm, sirt kummissarju, probabilment nibża li ħajkompli dan l-argument bej ix-xjenzati u l-sajjeda wara li tkun spiċċajtin bħala kummissarju. Jien li insaqsi u li fir-riforma għandna bżonn eh, evidenza xjentifika Jiena tkellimt mal eh, xjenzati fil-landa ta' fuq u jajdu li li huma Eh, kienu eh, għadu attenti ħafna meta ġabu l-evidenza. Eh, ma ħafna drabi dan ma jisimawhomx. Nixtaq nsaqsik jek prempju l-eluq li kienem daw l-aħħar sabat minn snin fil naħa ta' fuq ta' tal-libħra ta' madwar l-Irlanda jekk hemm xi evidenza jekk isir ix-xogħol jiena naħseb li jekk inti turi li taqla xi ħaġa, allura n-nies jkunu disposti li batu. Huwa diffiċli, huwa faċli wieħed ikun joqgħod bil-qeda u hekk. Għaliex sajjida mill ewropa rridu jmorru fi Brussell Deċembru biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni li wieħed forsi jista' jsib ħin ieħor matul is-sena biex jagħmlu dan. Il-komunitajiet żgħar jiddependu kompletament fuq dan. Dan huma komunitajiet verament żgħar minn fejn ġejjin, pereżempju, li m'għandhom l-ebda alternattiva. Grazzi ħafna ġim kummissarju ħafna mistoqsijiet, ħafna kummenti kemm ukoll appoġġ, allura r-risposti tiegħek mela ejja mor niġu għal mistoqsijiet mal-ewwel minna mar ntilfu l-ebda ħin. L-ewwel kwistjoner dwar il konsessjonijiet trasferibbli jiena Nixtieq ntikom xi spjegazzjoni dak li qed nippruvaw nagħmlu din is-sistema huwa li nipproponu li l-istati membri li possibilta hemm possibilità li wieħed idaħħal tip ta' konċessjoni trasferibbli taħt xi prinċipji li aħna ħajkonna fl-istati membri kollha. L-istati membri daħlu din is-sistema u huma ħajkollhom ċerta flessibilità biex jagħmluha maniera kif iridu Mem ċerta prinċipju li huma jridu jirrispettaw. Allura l-ewwel idea tagħna huwa eżattament dak li eh, semmejna is-sur eh, slipper. Ma nafx hekk hux qed nippronunzja kun jomok sew. L-idea tagħna huwa il- eh, il-żona ta' sajt hija risors pubbliku u l-istoks ta' sajt ta' ħut huma huwa risorsa komuni. Allora, allora hemm il-possibilità li li tew ċerta konċessjonijiet eh, ċerta żmien imma mbagħad il-pajjiżi jkunu jistgħu jieħdu lura id-dritt imma u ovvjament jistgħu jieħdu lura dan id-dritt dan il-permess jekk huma ma jirrispettax jekk il-proprjetarji eh, eh, ta' bċeċ tal-bahar et kollum xit prop sens ta' propieta u ma għandhom id-dritt bis li jużaw di risorsa publika eh, u jistaw jirtirawa jekk ma jirrispettawx ir-regoli. Għanni għawek xaħġa simili għal-bidja. Aħna nikkultivaw il-frott eh, eh, u affarijiet simna mammek hija ħaġa li hija sorsa pubblika u aħna ħantuhom id-dritt biex jużaw għal ċerta żmien jekk huma jaġixxu sew, jekk eh, jirrispettaw ir-regoli, allura ikollhom id-dritt biex ikomplu jisfruttawha. Imma jekk ma jagħmlux hekk aħna jkollna dritt biex nirtiraw id-dritt l idea tagħna huwa mhux li nieħdu kollox lura wara ċerta żmien, imma li nieħdu lura id-dritt jekk il-proprjetarju eh, tal eh, tat-troller ma jkunx segwa l regoli B'xi mod ieħor huwa miżura ta' konformità ħajkun hemm salvagwardja biex wieħed jevita li jkun hemm konċentrazzjoni ta' drittijiet biex nirreaġixxi għal mistoqsija oħra li saret mill-Sinjura Franċiża, Sinjura Grostet. Dak li għamlu huwa li intuhom id-dritt li stadu ma fl-istess ħin huma jkun hemm ċart salvagwardji biex il-sajjieda żgħar jiġu eżenti kompletament mis-sistema, jiġu eżentati mill-sistema ta' drittijiet ta' sajt intraprizi ta' sajt jistaw jamlu kummerċ bejnitom biss. Ġivri jem salvagwardi kontra da tip ta' konċentrazzjoni ta' drittijiet ta' sajt biex wieħed iħares il-dawk is sajjida żgħar u intraprizi ta' sajt zar. U biex ġifiri il-ħut jibqa' fidejn il-proprjetà pubblika Hemm forsi nuqqas ta' ftim ta' ftejim hawnhekk. Ehm, ma evidentement għandna naħdmu flimkien biex nsibu l-aħjar soluzzjoni. Din il-kwistjoni kontroversjali ta' ħafna jekk ikun hemm proposti pożittivi jiena qiegħed hawnhekk ovvjament qiegħed hawnhekk biex nisma' u nifhem biex l-aħjar maniera biex insolvu daw il-problemi. Issa dwar e, e, tfih ta' ħut e, li mhux suppost jinqabad għandna bżonn li jkun hemm żmien speċifiku, ġifieri wara li dana jieqaf il- eh, proprietarji ta' dajes tal-bastimenti tas sajt ikollhom immorrura fil-portijiet bil-ħut kollu li għanna. jaqbdu. Aħna għandna bżonn ovvjament intuhom eh, ċerta jnuna u ċerta żmien biex huma jkunu jistgħu e jaħżnu kull ħaġa li huma jistadu. Dak li jista' jiġi mibjuħ jiġi mibjuħ forsi jistaw eh, eh, jistadu jġibu xieħud zaħir. Eh, L-ura li ħna naħnamlu huma l-intum permess li li dan l-ħud zaħir jużawh bħala alf ċerta elementi oħra, per eżempju, li jiġu maqbuda jista' jiġu użati għal teknoloġiji ġodda, pempju għal produzzjoni tal-kollagen fil-kampaniji farmaceutiċi. Allora aħna nistgħu nsibu alternattivi, ma l-idea hija li jista' nibdaw nġibu l-art kull ma jiġi miġbur fil-baħar wara ċerta periodu. Dik hija l-idea ġenerali. Issa dwar il-manieri li wieħed eh, idaħħal eh, riservi ta' sajt hija aħna ħanamlu kull ma nistgħu eh, biex ikonna nfurzar, imma evidentement għanna ċerta problemi legali għawek. Dak li ħan ipprovaw namlu huwa li ħanatu l-Istati membri għax din hija ħaġa li mhuwiex kompetenza tagħna dina kompetenza tal-Istati membri ħanatu l-Istati membri l-opportunità li niddeċidu fuq dan f'livell reġjonali din naħseb li tkun ħaġa importanti ħafna eh, l-Istati membri kollha madwar il-Mediterran ikun jistgħu jiltaqgħu u jekk huma jiftemu u jaqblu li daħlu daw iż-żoni magħluqin, allura l-Kommissjoni jkollha bżonn tirrispetta dak li jiddeċidu. Dan huwa reazzjoni għal kumment li sal li l-sajjida jkunu eh, eh, eh, jkollhom dejjem jiġu Brussell biex jiddeċidu. Allura deċiżjonijiet mhux ħassir fi Brussell iżda deċiżjoni ħassir fil-livell reġjonali u aħna aħna jkunu obbligati li nirrispettaw daw l-qbil jekk ikun hemm dat tip ta' qbil. Imma jekk ma jkun hemmx qbil dwar li jiddaħlu ċertarjes żoni bħal dawn, allora ħan indaħlu allura ħansibu xi forma legali biex inkunu nistgħu ndaħlu daw it-tip ta' ġoni eh, protetti u mħarsin. Issa dwar il-maximum sustainable yield, aħna nishtiqu naslu għalda naqbel ma'kom u għandhom bżonn ikonna pjanijiet ta' ġestjoni fi żmien twil. X'ħajġri? Jien naħseb li jintkom tistgħu tajnuna hawnhekk għax dak li qed jiġri bħalissa huwa li għanna pjanijiet ta' ġestjoni twal li qegħdin qed jiġu preparati ma li ma jistgħux javanzaw għax il-Parlament din il-Kamra u l-Kunsill ma jistgħux jaqblu bejnietom dwar it-tip ta' kompetenza li għandhom. Dan huwa loba ta' poterja u minn ħajdeċidi fuq xiex. U safranet sadattant il-pjanijiet ta' ġestjoni fit-tul huma blokkati fil- eh, Allura aħna ħan proponu l-Istatu membru li l-infurzaw il-pjan ta' ġestjoni jekk u daw ma jiġux votati. Dak li ġara fil-Konsil din is-sena. Fil-Konsil ta' din is-sena deċidejna li ċerta stocks niddeċidu dwar eh, il-pjanta ġestjoni fi żmien fit-tul. Ma nafsib li ħajkolna il-poter biex nagħmluha s-sena d-dieħla jew ta' wara. Allura għajnuni biex niżblokkaw din is-sitwazzjoni daħin kella din aħad tkun ħalilleru ma jkun nistgħux naslu għal eh, eh, maksimum salsejni billi jekk ma jkollniex pjanijiet ta' ġestjoni fit settur. Issa dwar il-sajt eh, fiskala zaħira eh, ħanajnu ħanajnuhom eh, bil-indaħlu kodiċi ġdid għal-fondi huma ħajkollhom 75% tal tal-valur tal-proġett ħajkun għal żgħar ħajkun 50% għal għas-sajt in ġenerali imma għal eh, l-intraprizi ta' skala zaħira ħajkollhom sa' 75% tajnuna. Ħanżibu kuntatti mal-politika ta' koeżjoni fur regolament il-ġdid għandna dwar il-finanzjar għanna għal proġetti l-ġodda xi żewġ diġiġi u tlieta aħna nħarsu lej il-fondi ta' koezjoni biex inkunu nistaw naħnu għall-infrastruttura. Issa dwar il-finanzi li aħna nant ħanatu l-propietarji tal-bċejx tal-bahar, l-ideja tagħna huwa li mhux ħanatu flus għal magni ġodda imma hemm flus biex wieħed ikun jista' jimmodernizza l-bċejx tal-bahar eh, eh, biex wieħed jibni, for eżempju, għamirat eh, għal-ħazna, abbord biex jtejbu il-kondizjonijiet tal-assajjida abbord. Nistaw nejnuhom, imma mhux ħanejnuhom biex jixtru magni ġodda. Għax inkella dana ħażid il-kapaċità eċċessiva u l-istoks jisparixxu. Issa dwar il-problema ta' kontroll iva għandna bżonn regolament eh, stif. Ġa għandna xertatif għanna l-regolament ta' kontroll ġdid u din il-regolament ta' kontroll tajt li aħna nistaw namlu tnaqqisa dak li huwa l-stoks ta' sajt. Dak huwa il-kas għal sajt eċċessiv ta' Spanja. Aħna ħana għazinna il-tnaqqis hemm reazzjoni qawwija minn Spanja ma ħan insistu fuq da. Għax huma statu stadu wisq ma jifmux li hemm bżonn li jkun hemm konformità. U dak ħatkun eh, l-arma li zed importanti kontra il-konformita u ma jkunx jekk ma jkunemx jek ma jkunemx konformita ma jkunemx flus għal min ma jirrispettax. U dana l-istess għal għal ġabra ta' data u statistika u li jew inkella ma jkuperax għal mal parir xjentifiku ma jkun flus hija ħaġa effikaċi. Hi, madonna. About aquaculture, we are going... Fuq l-aquakultura. L-aquakultura sostenibli xħan għamli, dun sibu oqsma ġodda permezz tal-pjanar speċjali marittimu tirret ħanżommu percentaċ għal ġodda għazzaza li jridu imorru u jaħdmu fi proġett ta' akwakultura ġdid. Dejjem sakemm huma jżommu ma' regoli ta' sostenibilità. Let net ħanatu iktar flejes li proġetti ta' akwakultura fejn huma ħajkunu qegħdin jintroduċu mhux ħut karnivori imma ħajkun hemm ikel alternattiv għal ħutu bekk nkun qegħdin ngħaddu flejjes ġodda li proġetti tal-akwakultura bħal algej u proġetti oħrajn illi illi għandhom bħala miri mhux biss il-ħut għall-ikel imma anki prodotti oħra u bekk nkun nistgħu ngħinuhom f'din il-produzzjoni tagħhom. Dwar l-Europa ta' fuq u tisfel u l-kwota ikolli nammet sinjura Rosbach li hawnhekk ħafna differenzi fil-qosor fil-Mediterran m'għandniex kwoti għandna biss il-kwota għal ton tal-pinna blu m'għandniex regoli ta' konformità stretti bħal manna fil-pajjiżi ta' fuq u għalhekk hemm nuqqas li rridu nindirizzaw daqshekk biss kull ma nista' ngħid. Dwar il-ftehim mal-Marokk, Jiena nafu koll illi din hija kwistjoni kontroversjali u jiena ma jistax noqgħod nidħol fiha di kwistjoni għax inkella jkollna bżonn ħafna ħin imma bżonn illi nirrispettaw il-votazzjoni tal-Parlament u llum aħna diġà għamilna proposta fil-Kunsill tal-Ambjent Bilna dwar ħanżommu is sajġ dan qasam definittivament dan huwa l-obbligu tagħna l-Parlament ivvota hekk u sabiex ikollna ftehim aħjar dan ifisser li hemm bżonn ta' ftehim ambjentali aqwa. Kif ukoll ftehim viabli ekonomikament u skont il-liġi internazzjonali. Dan huwa suġġett diffiċli ħafna però u Nittama li l-Parlament illi ivvota għal din ir-rakkomandazzjoni li l-Kommissjoni ħa jappoġġana. Irridu nżommu f'maħna però hawnhekk illi fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill u l-Parlament jivvota favur. Għalhekk tgħid xi tgħid il-Kummissjoni jekk il-Kunsill u l-Parlament ma jkunux iridu li jintlaħaq ftehim, dana ovvjament ma jiġri xejn minnu mbagħad. Grazzi ħafna Kummissarju tali li għattilna x'inhuma l-punti ewlenin tar-riforma tas-sajt. Kista tara dan il-kumitat jappoġġa il-miri tagħkom għaliex jilħaq ukoll eh, l-għanijiet tagħna jagħti kontribuzzjoni għal leġislazzjoni u nasab iktar konvinti minn qatt qabel li għandna bżonn l-artiklu 50. Dana sabiex l-idejat li għada kif semmajt il-na sa jidħlu fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Grazzi ħafna u niltaqgħu miegħek dal-waqt. Iva, l tajjeb tajt il komissarju Next point, number five. Women and Climate. Punt 5. opinjoni fuq ta' Signora Debrun. Jek joġbok. Kitak sija. Rova Debrun Brun minua toimimaan hänen sijaisena. Mela, is-Sinjura De ma setax tiġi illum għalhekk talbitni biex noħdi la postajien. Ma tiflaħx. u tixtieq li jsir progress xorta waħda però fuq dan ir-rapport minn kif fatt li ma tax tkun magħna. Għalhekk m'għandniex għalfejn nistennew għatfiq qabel ma jkollha diskussjoni n-nisa u l-bidliet tal-klima. Is-sitwazzjoni hawnhekk hija daqsxejn simili għal dik li għandna tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw il-bidliet tal-klima. In-nisa ma tantx għandhom sem fit-taħita ta' deċiżjonijiet illi waslu għal bidliet fil-klima imma ħafna drabi jispiċċaw ibatu l-konsegwenzi bl-aktar mod gravi. Xi għaxar snin ilu l-IPCC għal li l-bidliet fil-klima hija kwistjoni tal-iżvilupp u għalhekk din il-kwistjoni ta' sess u l-ugwaljanza tittieħed in konsiderazzjoni raba rapport ta' valutazzjoni mill-IPCC għamela ċara illi l-impatt mill bidliet fil-klima dvarja skont l-età, is-sess u l-klassi soċjali huma l-iktar nies fqar l-iktar ibatu. 70% tal-popolazzjoni f'ira madwar id-dinja huma nisa skont l-istatistika. Fost dawk illi jitilfu ħajjithom f'diżastri naturali madwar 85% huma nisa. Refuġġjati ambjentali 75% minn dawn huma nisa. U jekk il-bidlet fil-klima twassal għal situazzjoni ta' konflitt dwar il-rizorsi tal-ilma u l-ammont ta' art li jista' jiġi kultivata, dawn il-konflitti għal darbohra iħallu aktar vittmi fost in-nisa. fid dizastri naturali il- rata ta' mortalità ta' mewt fost in-nisa hija ola għal darbohra u jekk ir-riċerka tieħu konsiderazzjoni s sess ta' dak li jkun u tkun tista' tagħmel l-istatistika ta' riski tidentifika skont s sess allura dana jagħmel iktar faċċelina biex narfu il-problemi fejn qegħdin u nippruvaw intaffuhom. Importanti naraw mal-arkem jista' jkun pereżempju kif fenomeni migratorji minħabba l-bidliet fil-klima għandhom jiġu ġestiti dejjem il-perspettiva tal-sessi. Minix qed ngħid li n-nisa biss ibatu jew il-vittmi huma n-nisa biss imma rridu nżommu f'moħħna wkoll. L-erf li għandhom in-nisa Għax ħafna drabi l-erf tradizzjonali metodi tradizzjonali li kif wieħed jista' jaħdem mingħajr ma joħloq emissjonijiet, dawn ħafna drabi jkun erf tan nisa li għadduhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Umbat eventualment jintasew għalhekk din il-perspettiva tan nisa fil-bidlit fil-klima hija relevanti ħafna. U jiena nixtieq inżid dawn il-punti apparti dak li tiġaġi eh, suġġerit mill-abbozz jiena wkoll nixtieq illi ngħidilkom li l-iktar punt importanti mill-perspettiva tan-nisa huwa li nwaffqu il-bidla tal-klima Naħseb li dina hija xi ħaġa li jixtieq kulħadd. Hemm bżonn għalhekk illi n-nisa jittieħdu konsiderazzjoni f'kull livell u meta aħna namlu miżuri ta' adattazzjoni aħna jdu naċċertaw li dana ma jkomplix jibgħat eh, lura is-sitwazzjoni tan-nisa naħseb li f'Ġerban rajna jgħid il-President kemm dan is-suġġett fil-fatt huwa jorbot ħaġa moħra r-rwol bol tan nisa u l-bidla fil-klima. Għan xaħat li jishtiq jitkellem. Vana, grazzi President, jena nishtiq nifraħ l-Sinjura Debrun għalix dina hija opinjoni tajba ħafna. Jiena għandi biex xif affarijiet li nixtieq nżid dwar l-rwol importanti u kruċjali tan-nisa fil-ġlieda kontra it tibdil tal-klima. Jiena nixtieq nisħaq l-ħtieġa ta' żvilupp aktar effettiv tad diplomazija klimatika Ewropea fin negozjati internazzjonali kollha dwar il-klima. Inti semmejt il-Durban President u Iva. Jina nista' nagħti eżempju dwar l-introduzzjoni ta' soft power concept fil-diskussjoni dwar diplomazija klimatika anki fil-negozjati klimatiċi internazzjonali l għalix għaxarti ilu kif smajt il- president tal-konferenza talab fil-fat li s-Sinjura Koni Hildegard il-Kummissarju tagħna u il-Ministru tal-Affarijiet Barranin fl-Afrika t'isfel isfel anzi il-Ministru tal-Ambjent tal-Afrika t'isfel tgħid is-Sinjura sabiex isibu soluzzjoni dwar l-Indja f'għaxar minuti. U ma negozjaw bejnietom sewx nisa ras imbras u bejn nizom ħarġu b'kompromess. Mhux faċar minuti, imma fehm istax. Iġifiri iva dan il-kunċett ta' soft power nistaw nintroduċuh fil-diplomazija dwar il-klima. Jiena sħaqtu kol il-rol importanti li għandhom in-nisa fl-implementazzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni permezz ta' prassi li jifrankaw l-enerġija, ir-riċiklaċ u prodotti eh, tajbin għall-ambjent. Jiena sħatu ukoll dwar il-kontribut importanti li jistgħu jagħtu in-nisa anki fil-kapaċità edukattiva tagħhom kemm fid-dar kif ukoll fil-post tax-xogħol. Jiena naħseb illi irridu nitolbu li ġlus ma' u l-istati membri tagħha sabiex jizviluppaw prinċipju ta' ġustizzja klimatika. Din hija ħaġa li jew wkoll f'Durbana lix edna illi rridu ninsistu illi l-ikbar inġustizzja f'din il-ġlieda tkun l-effetti eh, ħżiena fuq pajjiżi u popolazzjonijiet foqra u fuq in-nisa tagħhom mod partikolari. Imbagħad iridu naraw ukoll kemm il-politika li għandha x'taqsam mal-klima tieħu konsiderazzjoni t tiġijiet tan-nisa u nħeġġuhom sabiex huma japplikaw ukoll din il-perspettiva tan-nisa meta jkunu qegħdin jiżviluppaw il-politika sostenibbli tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Hovana Klamp fil-kummenti tiegħek ma qed nara lil ħadd iktar li jixtieq jitkellem għalhekk l-iskadenzi għall-emendi hija għada 20 ta' Diċembru f'nofsinhar. Danna sabiex inkunu nistgħu eh, nieħdu konsiderazzjoni ta' ta' deċiżjonijiet li hemm bżonn fil-Kumitat FAM. Punt 6 dwar il-kwittanza imma il-punt dwar l-EIB, l-European Investment Bank, rapporter tagħna huwa Sur Crescenzo Levellini u dina ħatkun edha titkellem għalih is-Sinjura Gardini. Grazzi, President. Niskuża ruħi fisem is-Sur Rivellini għax ma setax ikun fostna dal-ħin illum. Għalhekk illum ħankun jien illi ħantikom dak il-punti tal-kollegi tagħna fuq dar rapport Hawnhekk Ma nafxek u xtajjeb naddu ħafif ħafif dan ir-rapport il-punti għawlanin għandha sitt punti. Mod partikolari xie xi punti illi qegħdin nissuġġerixxu fihom li li ib sabiex ikun hemm ċertu kriterji li għandhom jittieħdu mod partikolari in konsiderazzjoni. Mela l-ewwel punt jgħid li li ib jrid jimpenja ruħu sabiex jiffinanzja proġetti li jissudisfaw kriteri eh, tal-ambjent u bekk waslu għal tkabbir sostenibli tini punt. Eh, napprezzaw li l-AIB zidet 19 biljon euro ġifiri 30% ta' total għall investimenti previsti għal finanzjament ta' proġetti favuri l-klima u li huma ta' interess għal ambiti differenti, per eżempju fil-qasam tal-enerġija, trasport, ecc. Tilet punt, nistidnu li IB timpenja ruħa biex ma tiffinanzjax xi tipi ta' proġetti. Uġifiri bak namlu isu red lines, teknoloġija projbita. Fi raba punt, unbat, napprezzaw ukoll l-appoġġ tal-EIB fis-settur tal-enerġija rinnovabbli u naraw kif għaddejna minn investiment 6.2 biljun euro fil-2006 għal 7.3 biljun euro fil 2010 bat fil-ħames punt napprezzaw għal darboħra l-IB Tejbet u koll il-lat tekniku intern taħħas u zidet l-ammont ta' esperti fi proġetti li jaħdmu mod partikolari fuq proġetti li em, ħarsu l-enerġija rinnovabli u jifrankaw l-enerġija l-aħħar punt ngħidu li għajbi għandu tkompli tuża eh, kriterji stretti fuq il-karbonju għaliex nasbu li permessa dawn il-kriterji nistgħu naslu għal għal eh, tnaqis fil-enerġija ta' diossidu li tħalli l-emissjoni ta' dioxid ta' karbonju ġifiri dak huwa il-punti li xtaqt insemmi u jiena ħankun qiegħed qiegħda nwassal il-kummenti kollha tal-kollegi lill-rapporter. Grazzi. Si euh, buku. Grazzi ħafna. Naddu għal-kellima issa. Grazzi, Signora Presidenti, il-grupp tiegħi wkoll jilqa' dan l-abbozz ta' opinjoni tas-Sur Rivellini. Aħna naħsbu li dan u bilanċa. U naħseb illi hemm numru ta' punti importanti fih. Aħna neħdu nota b'sodisfazzjoni l-indikaturi ta' fondi tal-EIB li għandu x'jaqsam ma' proġetti relatati bħal enerġija, l-effiċenza, u l-adattazzjoni għal bidliet fil-klima. Aħna toġobna wkoll l-idea illi inħarsu lejn dawn it-teknoloġiji projbiti. Din il-blacklist. Wieħed jista' jagħti anki eżempji ta' eh, proġetti li ġew projbiti Ma nix nibżaw najdu l-affarijiet kif inu ma nsemmi l-ismijiet hawnhekk għaliex ħafna drabi dawn il-proġetti jispiċċaw jerġgħu joħorġu jew jirrepeturu ruħhom f'pajjiżi oħra. Anzi għandna nagħmlu iżjed minn hekk, għandna nipproponu li jkun hemm ukoll lista griża għaliex hemm ħafna proġetti li qegħdin borderline pereżempju impjanti li jahar u uh, fossil fuel forsi mhumiex qegħdin fuq il-lista sewda imma grey list tiġbed l-attenzjoni sa dak il-kun. Nafu li l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali jsiru għal dawn il-proġetti, però wieħed għandu forsi jagħmel anki SCAs strateġiċi li IB għandu jara fejn l-istandards nazzjonali forsi jistataw jonqsu sabiex ikunu aktar favorevoli għal l-accettazzjoni ta' proġetti borderline, per eżempju. L-IB bħatlet xadini għat għajneħal u widneħ u ħalla l-affarijiet jaddu. U l-istandards u l-livelli itbaxxew sabiex jiġu aċċettati ċertu proġetti fl-ħarnet jiena nirrakkomanda. Qasam ieħor ta' interess speċjalment għal pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea u dawk Mediterrani. U dan jirrigwajta ġestjoni ta' riżorsi tal-ilma naħseb li hemm bżonn ta' aktar riċerka f'dan il-qasam u aktar proġetti. Nieqaf hawnhekk. Merci beaucoup. Monsieur Jarbrandi. Grazie ħafna, Sir Gerbrandi, grazie, Signora President. Jiena nixtieq nirringrazzja kemm l sinjur Revelini kif ukoll is-Sinjura Gardini talli u dan l-abbozz u preżentawna wek. Fil-fatt jien għadni ġej mill-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju fejn Il-President Maġdat kien qiegħed jippreżenta ir-rapport annwali tiegħu jiena kelli iċ-ċans nagħmillu xi mistoqsijiet. Ikkolli ngħid li pjuttost kuntent bil bl-iżviluppi li qegħdin isiru fl-IB mill-lat ambjentali huma kważi irduppjaw il-proġetti minn 10 għal 19 biljon euro fi ftit snin. Nasa dan huwa żvilupp pożittiv ħafna però jkolli ngħid illi qisna qegħdin niffukaw wisq fuq kwistjonijiet klimatiċi. Għalhekk nisbada ma' mistoqsijiet li staqsijiet l sur ma' jixtatu sfortunatament kelli niġri biex niġi għaw ma kellux ċans bizzejiet illi iwejġeb il-mistoqsijiet kollha. Il-mistoqsija tiegħi kienet jekk li IB ikun lest li jiffoka aktar fuq l-effiċenza tal-rizorsi, anke minħabba l-impatt ekonomiku enormi li dan għandu u jekk irid ukoll jkun hemm iktar regoli stretti fuq il-biodiversità xi telfin tal-biodiversità jew wieħed mill-ikbar problemi li aħna niffaċċjaw f'termini ambjentali. U naħseb li huwa totalment nieqes minn dan ir-rapport dan il-att. Jiena kritikajtu daqsxejn ukoll għaliex minkejja li hija biss parti żgħira tal-proġetti tal-EIB, xorta nemmen li m'għandniex ninvestu aktar flus fil-impjanti tal-faham. Għalhekk jiena naqbel perfettament mal-kollegi hawnhekk minn kiedan huwa biss 10% tal-ammont totali li jintefaq fil-enerġija jiena xorta nħeġġeġ l-EIB biex ma jibqax jiffoka fuq dawn il-proġetti. Grazzi. Merci, merci beaucoup. Est-ce que... Grazzi, sew. tassew. Xaħat tiħor jishtiq jitkellem? Le, ma jidirx, li għal-kas. Is-sur Il-Bank Ewropew ta' Investiment. Ek joġbok. Grazzi ta' sew l ewwel net. Grazzi li rapporter is-sur Rivellini tal-opinjoni tiegħu. Grazzi wkoll tal-mistoqsijiet li għamiltunna aħna nilqgħu rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti illi tresqu f'rigward ta' din l-opinjoni mod partikolari aħna qegħdin nagħmlu sforz akbar biex il-bank isir bank ambjentali bisħieħ u hemm id-dejta biex dan tabuġġaħ. F'dak li għandu x'jaqsam il-blacklist jew il greylist list. Din diġeja prassi ta' li IB illi timplementa bisħieħ l-standards tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-Unjoni Ewropea fost l-oħrajn id-direttivi fl-Unjoni Ewropea u kol sa ċertu punt illi tapplika l-istess ħaġa li l-in mill-Unjoni Ewropea fejn hu possibbli biex tħares il-biodiversità kollha u tikkonforma mar-regolamenti tal-biodiversità Natura 2000 fost l-oħrajn. L-istess japplika għal proġetti u il-proġetti ta' mini fejn aħna naqqasna l-ammonti iżda taħt il-ftejim ta' kotonu aħna tlabna taħt il-ftajim ta' subija biex nifinanzjaw dawn il-proġetti. Aħna wkoll nqisu l-aspetti marbuta mal-impatt ambjentali u soċjali u wkoll l-impatti fir-rigward ta' dħul fiskali u l-impenji biex niżguraw illi l pajjiżi jkollhom rappurtar xieraq dwar il-flussi illi jibqgħu fil-pajjiż bħala konsegwenza tal-investimenti dwar l-enerġija li tiġġedded dan is-settur żied żdied ħafna fis-sem tal-finanzjar tagħna u laħaq 75% tal-finanzjamenti kollha tal-enerġija tagħna. Kif issemma il-finanzjamenti għal proġetti ta' fossil fuels tagħna naqsu għal 10% tal-proġetti enerġetiċi tagħna U dawn huma biss dawk il-każijiet fejn huma ġustifikati minn politika tal-Unjoni Ewropea u tal-Istat Membri illi għad għandhom politika bħal pereżempju l ġermanja li jserħu fuq il-fossil fuels sa ċertu punt. Meta aħna nagħmlu hekk meta niffinanzjaw proġetti fil-power stations illi jużaw il-fossil fuels aħna nużaw kriterji stringenti ħafna kif għandna fl-istqarrija ambjentali u soċjali tagħna. Nużaw ċertu tip ta' teknoloġija partikolari u niżguraw illi l-impjanti jkunu lesti għal CCS. U niżguraw ukoll illi fl-intervent ikun hemm tnaqqis fl-emissjonijiet ġenerali ta' CO2 u mhux żieda fl-emissjonijiet. Fl-aħħar nett, dwar l istandards li aħna nużaw Jiena nixtieq ngħid illi pereżempju dwar il-proġetti ta' fossil fuels aħna għamilna screening ta' 20 operazzjoni potenzjali mill-2007 rawn. Għalhekk kien hemm 20 każ ta' proġetti li ġew għal lill bank u ma rċivewx il-finanzi tagħna għaliex ma kinux jikkonformaw ma' din il-politika. Aħna Lest li nilqaw kull suġġeriment biex intejbu l-politika tagħna aħna rivedejna l-istandards tagħna fl-2009 wara li kien hemm konsultazzjoni pubblika estensiva fosthom il-Parlament. U aħna lest li nisimgħu s-suġġerimenti tagħkom biex intejbu l-politika tagħna. Aħna l-Bank Ewropew u aħna impenjati li nimplementaw fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea fuq l-indikazzjonijiet mill-Parlament u mill-Kunsill. Grazzi. Grazzi. Il-rapporter forsi tixtieq tarġa titkellem? Le. L-iskadenza għall-emendi l-20 ta' Diċembru fis sitta ta' filgħaxija ser nerġgħu niltaqgħu fl-24 ta' Jannar u dan ser jgħaddi fil-Komitat tal-Kontroll tal-Budget fid-29 ta' frar. Issa il-punt li jmiss fuq l-agenda, punt numru 7. Dwar il-kwittanza, Juta Hogg hija ir-rapporter tagħna. Hekk jogħġbok Onorevoli Hogg. Iva, grazie tassew, Signora President. Aħna din id-darba se nerġgħu ndurwa soft power imma għandna fatti ċari. Jiena nixil nippreżenta l-proposta tiegħi dwar il-kwittanza ftit qabel biex nipprova nikkonforma mar-rekwiżiti kollha marbuta ma' traduzzjoni fil-waqt naf li kien hemm xi kritika dwar l-iskadenza għall-emendi u l-iskadenza hija għada, għada fis-sitta. Iżda jiena wis nibża illi ma nistgħu nagħmlu xejn biex din inbidluha. Dan għaliex aħna rridu nivvutaw dwar din il-proposta qabel għaliex il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget għandu responsabilità hawnhekk fir-rigward tal-kwittanza irdu niżguraw illi huma jirċievu l-opinjoni tagħna fil-ħin. U l kumitat għall-Kontroll tal-Budget bat itra il-President u rapporter għall-Aġenziji għallunna biċ-ċar illi huma jridu l-opinjoni tagħna li tasal sa 22 ta' frar. Issa jekk inqisu dak kollu li rridu nagħmlu l-vaganzi tas-sajf, jiddispjaċini ngħid illi m'għandniex għażla oħra. Illi inżom ħlif li nżommu mal-iskadenza ta' għada sa' sitta ta' filgħaxija. Mhux ser noqgħod nilmenta dwar dan. Imma, jekk nagħtu titwila madwar il-kamra, jiena msiba diffiċli li nemmen illi ħafna kollegi iridu ifasslu l-emendi għaliex qegħdin naraw l-attendenza fqira għad-dibattitu tal-lum wara nofsinhar. U għalhekk wis probabbli mhux ser ikonna xi munzel ta' emendi xorta waħda. Iżda. Jekk naraw il-budget b'mod speċifiku il-budget illi huwa responsabbli għalih il-Kumitat Envi, ġifieri għal dan il-qasam kollu, l-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sigurtà tal-ikel jekk naraw il-budget għal dawn l-oqsma mill-ewwel nindunaw illi aħna responsabbli għal 0.76% tal-budget Ewropew. Laqas aħna responsabbli għal 1% tal-budget. Jiena naf illi l il politika ambjentali b'mod ġenerali ma tantx ikollha x'taqsam mal-finanzi. Dan għaliex aħna namlu ħafna leġislazzjoni, xogħol ta' leġislazzjoni fir rigward ta' sikurezza tal-ikel fost l-oħrajn. U jekk joġobkom, ejdu lill kollegi li ma jinsabux preżenti llum hawnhekk illi ser ikun hemm kollegi illi ser ikunu jridu jinvolvu ruħhom f'dawk l ta' politika Ewropea illi għandhom rwol illi jimplementaw deċiżjoni Ewropej. Per eżempju, l-Komissarju Damanak itkellmet dwar politika tas sajt jekk aħna bħala l-Kumitat tal-Ambjent. Ma jirnexxinniex insiru proattivi hawnhekk l-istess japplika għal politika tal-agrikoltura komuni. Mela allura ser ikonna ħafna ħosma ta' politika li aħna inċeduhom. Mentri suppost aħna responsabli għalihom u għalhekk irridu ninvolvu ruħna assolutament. Dan ser jibqa' l-każ sena d-dieħla sa l-2020 bil-qafas finanzjarju l ġdid Għanna l-Kumitat xur naf li dan ma jaffettwax il-kwittanza Iżda nixtieq nizgurakom li fiħdan il-Kumitat xur aħna rajna xinu ma xejri differenti, xinu ma l-modijiet varji li ridna nesploraw biex nirriformaw il-politika u nizguraw li kunem sostenibilità dwar it-ħassib ambientali u kol dwar it-trażin tal-emissjonijiet ta' CO2. Biex bekk, aħna nkunu nistaw natu sem tagħna u kol f'din il-battalja biex niġġieldu t tibdil fil-klima u għalhekk nixtieq ngħidilkom hekk jogħġobkom. Aħdmu qati hawnhekk u għejdu lill-oħrajn. Imbagħad apparti dan tistgħu taqraw l-affarijiet li fadal fl-opinjoni. Nixtieq ngħid li livell ta' implementazzjoni ġewwa Diġi Klima u Diġi Ambjent Dawn ġew maqsuma f'żewġ direttorati separati issa u skont iċ-ċifri li smajna minn għandhom u minn għand DG Sanko, aħna nistgħu nkunu pjuttost sodisfatti. Meta indirizzaw dawn ir-rati ta' implementazzjoni. għandna l-programm LIFE li huwa programm ambjentali, ma jistax ikun aktar ambjentali, u dan ġie implementat sew ġie implementat b'mod differenti għal mod kif oriġinarjament kien imbassar ser jiġi implementat. Kien hemm bosta tal-bit mingħand l-istati membri. Għaliex ma kienx hemm l-istess numru ta' rikjesti ta' kwalità għolja ta' kif ħsibna illi ser ikonna. Dan għandu xaqsam mal-Komissjoni, ovvjament, u l-burokraziji f'xi stati membri huma jridu jagħmlu pass lura u jaraw fejn jistgħu jtejbu fil-ġejjeni. Iżda, irridu niżguraw illi l-flejjes disponibbli ta' bilħaq jintefqu. Daqstant, jekk naraw il rizorsi li ġew allokati fil-budget u dak li ta' bilħaq intefaq u fejn l-affarijiet ma jaqblux, Aħna nafu illi dan jista' jkun il-każ. Rigward tal-epidemiċi pereżempju. Hemmhekk ma kienx hemm ħafna epidemiji fejn aħna kena nieħdu miżuri ta' sikurezza jew inkella nixtru l-istoks. Iżda, l-istati membri waqfu l-miri tagħhom, stabilew il-miri tagħhom għolin immens. U għalhekk kellna nirrevedu dawn iċ-ċifru, iċ-ċifri u naqsuhom. Għaliex kellna Digi Sanko illi mbagħad kienet ser tirreġistra ċertu ċifri ma' Digi Budget u dawn iċ-ċifri sejrin jiġu reveduti u ser jitnaqsu għaliex qed ikun hemm evalwazzjoni żejda tagħhom. U jekk dan huwa l-każ aħna ser ikonna nkunu aktar preċiżi fil-ġejjeni. Walek, jena. jiena nista' nirikmanda biss illi Diġi Sanko, Diġi Ambjent u Diġi Klima jingħataw il-kwittanza. Iżda, jekk naraw l-aġenziji dik tal-ambjent ġewwa Copenhagen, l-oħra ġewwa Helsinki, l-Aġenzija tal-Likel, l-Istitut ta' Prevenzjoni tal-Mart ġewwa Stokkolma u l-Istitut ta' Sikurezza tal-Likel ġewwa Parma. Fil-każ tal-ewwel erba minn dawn l-aġenziji jiena ma naħsibx illi rridu il noqogħdu nerġgħu naraw x'koprejna fil-ġejjin fil-passat għaliex aħna nirrakkomandaw illi natu il-kwittanza lil dawn l-Aġenzija. L-Aġenzija tal-Ambjent pereżempju għamlet ħidma eċċezzjonali nefqet il-flus tagħha bil-qis skont ma aħna proponejna. U għalhekk hemmhekk nistgħu ngħidu illi l-Aġenzija tal-Ambjent forsi trid tonfoq aktar fuq il-komunikazzjonijiet. Iżda din hija xi ħaġa li għamlet fl-2011. Ma kenniex għalfejn nirrikmandaw li jagħmlu hekk fl-2010. Mhux hemmhekk issuġġerejna illi eh, jagħmlu l-isforzi. Il-komunikazzjoni hija importanti. It-trawim ta' għarfien fost il-pubbliku huwa importanti ma m'għandniex għalfejn nitħasbu hawnhekk. L-istess japplika l-Aġenzija Ewropea Sustanzi Kimiċi. Euro, etwas mehr als 3. Hawnhekk għandna 33 miljun euro. Ftit iktar fil-verità. Aħna ridna nagħmlu trasferiment ta' 33 miljun euro mill-budget tal-2010. Dan is-sena ma minnieħx għaliex l-Aġenzija tal-Kimiċi kienet autosuffiċenti permezz tal-miżati tagħha nafu illi l-Aġenzija meta twaqfet meta twaqfet lawn saru ħafna affarijiet kien hemm jiem ta' informazzjoni, pubblikazzjonijiet, seminars u il-pubbliku ġenerali kif ukoll l-partijiet interessati kollha dawk li jridu jirreġistraw il-prodotti issa huma marfa aħjar, aktar marfa dwar dak li tagħmel l-aġenzija. Kellhom opportunità illi jingħataw perspettiva aħjar dwar l-attivitajiet tal-aġenzija grazzi għas seminars illi organizzat din l-aġenzija. Il-qorti tal-awdituri għada mhix sodisfatta li IT nafu illi kien hemm talbiet għal titjib mill-aktar fis possibbli issa rajna l-arranġamenti tal-pagamenti u situazzjoni sitwazzjoni tal-IT tiebet ħafna fuq il-post. fejn irridu naraw progress issa fil-ġejjeni aħna dwar dan abbadna studju dan l-aħħar. Aħna ovvjament dejjem irridu napprovaw il-fondi għall-EMA imbagħad huma jridu jħallsu għas-servizzi illi huma provduti mill-Aġenziji Nazzjonali. Dawn l-ammonti xi drabi jkunu konsiderevoli għaliex jista' jkollok aġenziji nazzjonali illi jiġu finanzjati sa 50% mill ima jiġifieri b'estensjoni mill-budget Ewropew. Jiena ma nafx għaliex dan huwa l-każ m'iniex daqshekk żgura ma din hija xi ħaġa li nistgħu ninvestigawha aktar bħala parti mill-proċess baġetarju. ma nistgħu nagħmlu xejn dwarha, ma nistgħux nibdluha, dak li nistgħu nagħmlu huwa li nżommu qudiem għajnejna. U nkunu ċari u tondi dwar dan għaliex dan huwa l-każ meta nitkellmu dwar l-arranġamenti tal-pagamenti għal pagamenti li jsiru lill aġenzija Nazzjonali. L-Aġenzija li jmiss Stokkolma. Mandi xejn xingerger hawnhekk, m'għandi xejn dwar xi xingerger. Iżda, wieħed mill-prinċipji budgetari u għalli aħna jkollna budget annwali, ġifiri fil-bidu tas sena aħna rridu li l-aġenziji jagħmlu evalwazzjoni tajba dwar kemm għandhom bżonn flus mill-budget Ewropew biex ikunu jistgħu jilqgħu l-impenji kollha tagħhom matul is-sena budgetarja. Fl-2010 l-ECDC kellha surplus kbir. Is-soltu wieħed jieħu gost illi jkollu surplus flok nuqqas. F'dan il-każ partikolari għaliex aħna analizzajna il-baġit sana rajna illi din kienet problema. Dan kellu x'jaqsam mal-eżekuzzjoni tal-budget fl-Unjoni Ewropea. Fl-2010 kien hemm surplus żejjed. l-CDC kella bini ġdid u din kienet waħda mir raġunijiet Huma wkoll irdu jtejbu l proċeduri ta' reklutaġġ tagħhom iżda aktar minn hekk m'għandix xi ngħid dwar l-ECDC, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni l-Kontroll tal-Mart. Jista' jkun l-affarijiet jidru tajbin fil-tramuntana imma meta nersqu lejn in-nofsinhar naraw illi l-istampa hija differenti għaliex kien hemm ħafna għadwar Parma. Il-kapaċità ta' teħid ta' deċiżjoni indipendenti mill-FSA li ġiet impoġġija f'dubju, ġiet akkużata Sejħu la li rridu. Dwar il-proċedura budgetarja għal kwittanza tal-2010, emmek għandha rwox taqdi. Irridu namlu differenza bejn l-indipendenza tal-komitati xjentifiċi u il-mod ta' kif dawn il-kumitati xjentifiċi jaslu għal l-opinjonijiet tagħhom u l-kontenut li dawn fihom. Il-problema li għandna b'nies illi jitilqu mill FSA mbagħad imorru jaħdmu għal kumpanija kbira u għalhekk forsi imorru jaħdmu sma illi huma koperti mill-IFSA l awtorita Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel. Hemm regolamenti tal-istaff fl-Unjoni Ewropea. U fil-verità, ir-regolamenti tal-personal tal-istaff ikopru dawn il-kwistjonijiet. U għalhekk dawk illi jridu jagħmlu l-aġenziji huwa illi jfasslu dawn ir-regolamenti skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi tagħhom u jiżguraw illi kemm jista' jkun sa fejn huma jistgħu huma jimplementawhom dawn ir-regoli għaliex hemmhekk kellna każ każ partikolari fejn membru tal-istaff tal-EFSA mar jaħdem għal mar jaħdem ma' Singenta, kumpanija illi tipproduċi il-GMOs. U dan il-perjodu ta' cooling off, ta' tranzizjoni illi supposti għaddi meta wieħed jitlaq mill-FSA u jmur jaħdem ma' kumpanija bħal din dan il-perjodu ma ġiex imħares. Issa din il-persuna qed taħdem fl-istess qasam Ah, Singanta li hija kienet taħdem fih li FSA u għalhekk hemm ħafna xi sir hemmhekk. U dan kollu ħareġ fil-bera fit-8 ta' Diċembru. Kien hemm skambju ta' itri minn minn din is-sitwazzjoni skoprejnija jiena ma tantx nista' nagħmel affarijiet hawnhekk dan l-istadju dak li nista' nagħmel huwa illi ngħaddi din l-informazzjoni lill kumitat għall kontroll tal-Budget u s-suġġerimenti tagħna li xin ser nkun qed infassal emendi hawnhekk f'dan ir-rigward u għal darb'oħra jiena ser nerġa' ntenni it-talba tagħna illi li FSA issa darba l dejjem tapplika dawn id-dispożizzjonijiet ta' regolamenti tal-personal għaliex mill-15 ta' Diċembru dawn ir-regoli apparentament issa qed jiġu applikati. U għalhekk il-proċess dam għaddej u dan kollu ġie deċiż mill-bord tal-management tal-IFSA. E Iżda kif qed ngħidilkom dan huwa perjodu twil wisq sentejn biex din l-emenda għal regolamenti tal-istaff tidħol fis-seħħ u tiġi applikata. Għalhekk dan l-istadju nistgħu nissuġġerixxu illi aħna nfasslu emenda. U nixtieq nistieden Katarin Ġużlaw ukoll. U ser nitol nistaqsu dwar dan il-każ partikolari. Ta' kollu li kelli xi ngħid għalissa. Grazzi ħafna, Signora Hawk, għal dik dak ir-rapport verament dettaljat. Ħan eh, bidlen nara l-wol tiegħi issa u ħan nitkellem bħala xedew rapporter għal grupp Alde fisem is-Sur Panatov u ngħaddi l-messaġġ tiegħu. Is-Sur Panjatov qabel kollox ta' jifraħlek għax xogħol li jinti għamilt fuq il-budgets tal agenziji imma xtaq jisħab fuq diversi punti. L-ewwel ukoll qabel kollox xtaqt tistaqsik eh, L-agenda stabli, Marko Kumbu, Eh, biex forsi konna zjed ħin għal skambju mal-ordat auditorju. Bent importanti ħafna l-Kumitat tal-Ambjenti kollha Zmin bidżejjed biex tifli l-affarijiet. Dana għal rapport tal-auditorju li għandu joħroġ frar tal-2012, ma anke rapporti tal-auditorija mill-Kommissjoni, per eżempju, t-tieni, meta wieħed jikkonsidra l-audits li saru mill qorti tal-auditori, l-konfidenzjalità fl u EMA, s sur Parnaniato jissuġġerixxi li l-kwitanza, rapport ta' kwitanza nħallu għom meta rapporti jisġi finalizzati. Sur Parnaniatov ħaj jitlob emendi biex jitlob l-orti ta' auditori li jkollha audit ta' performance biex jagħtu eh, stampa ħjar dwar l-aspet finanzjarju tal-Aġenziji. Jien personalment ħan għamel eh, emenda wkoll dwar il rapport ta' kwitanza fuq l-IMA u fuq l-IFSA. L-ewwel qabel kollox fuq l-IMA kif taf din l-Aġenzija eh, Ewropea għal-Medicini ġa ħalisna leja fil-bidu tal-sena Fej posponina il-kwitanza wara il-sugġeriment tal-Kokobul nħabba li kienem il-ġestjoni eh, ta' konflitt ta' interessi dwar esperti li huma involuti fil-medikamenti u il-politika ta' revolving doors ta' tal-direttur esekuttiv fuq il-konflitt fir-riżoluzzjoni tal-2009 il-Parlament eh, Ewropew ta' kwitanza żewġ raġunijiet l-ewwel għax kien hemm eh, risposta tal-Aġenzija dwar il-kodiċi ta' kondotta u t-tieni waqt li qed tistenna li l-Aġenzija timplementa r rakkomendazzjonijiet ta' mill-servizz ta' audit intern. L-Aġenzija impenjat ruħa li jkun hemm trasparenza dwar konflitti ta' interess tal-gruppi li huma tal-esperti li involuti. Jekk inti tħaras li dikjarazzjonijiet ma tara li mhux qed jiġru, mekk inħarsu naġgħu d dibattitu Mad li konna nibbattu da unħares l-dikjerazzjonijiet eh, eh, eh, fl-axħar kwitanza il-Parlament għal li d-dikjerazzjoni annwali ta' finanzjali ta' l esperti għandhom tiġi studjata mill stati membri ma jfissirx li l-EMA mandiġ tħares li dikjerazzjoni dwar konflitt ta' interessi u tiġi notifikata dwar il-frekwenza ta' Eh, ta' konflitt ta' interess huwa eh, ssir spiss wis. Jiena ħarstaj li jemmej u qed s tgħidu xaffariet. li inti tuħu kampjun tal-esperti Franċiżi li qegħdin eh, li huma pjegati pubbliċi ta' livello li bat inti tarax huma ddekjaraw li l-EMA u l-Aġenzija Franċiża hemm diversi każijiet fejn m'hemmx daw ma jaqblux. Ħafna drabi jitħallu barra fid-dikjarazzjoni li huma jagħtu lill-EMA. It-tieni f'ħafna każijiet hemm mem lebda dekjarazzjoni l-EMA minn esperti eh, waqt li Franza il-konnessjoni tagħhom ma dikjarat it-tielet jiena ħadd kampjun ta' xiftit mill-membri tal-Steering Committee wieħed minnhom ħalla barra li jiddikjara konnessjoni reċenti mal-industrija farmaceutika. Għalla volja regoli għalli jemma jgħidu li dat tip ta' konnessjoni eh, qabel ma wieħed jidħol eh, għandhom eh, ikopru kwalunkwe relazzjoni sa' ħames snin qabel ma' huma jiġu impjegati mill ima Issa, rapport eh, jgħajt ukoll li l-Executive Director li ta' qabel tal ima kellu kumpanija ta' konsulenza li li kienet f'konnessjoni mal-industrija tal-farmaceutika li kien qed titlob awtorizzazzjoni jiena ħdimt ħafna fuq dak iż-żmien. U essenzjali li hemm għandhom jitalmu minn l-esperjenz minn dan anke l-Kommissjoni biex jkun hemm garantija ta' implementazzjoni assoluta tal-artiklu 16 ta' regolament tal-istaff għan problema fl-infurzar. Għalek jina naqbel ma dak li għal sul panjatof li għajt għanna bżon li nistennew sa' kemm ikonna l-opinjoni ħarija ta' ardu dawdu dura fuq li jemmej. Jek nħarsu s-salaj li FSA jina fimt li deċizjoni tal umbatsmen tas 7 ta' Deċembru reazzjoni li fuq minn sentej kien kienet ħaġa li kienet fuq l-agenda. Nħabba l-attivitajiet tiegħi u oħrajn u deputati oħrajn. U anki u f'Mejju tal-2008 s-Sudunju Appunzer għajmet dan il-punt ukoll u kien hemm ukoll rakkomendazzjonijiet li ġew magħmula l-forza tar regoli dwar eh, karigi tal staff u l-industrija li għarfet li li FSA ma segwiċ il-proċeduri li hemm bżonn u tagħmel valutazzjoni fil-font dwar eh, konflitti ta' interess fej u tielet li fej ikun hemm każ bħal dan li FSA għandha tħares li x-xogħol qed isir mill-awtoritajiet id-diskrizzjoni tax-xogħol ġdid u eh, kontezzjoni bejnietom u analiżi fitħu aħna għanna bżon risposti ċari u mux għet nirċevuħum. Għanna tini għanna pont eh, iħor eh, li għet ikun hemm konflitt ta' eh, kull darba diversi GMOs ħaġa li ħaġa normali, ħaġa li tidher fid-dikjerazzjoni ta' interessi għandu x'aqsmu mal-artiklu 16 ta' regolazzjoni ta' staff. Da kollu huwa ta' dannu l-kredibilità tal-Aġenzija. Din l-Aġenzija ħaġa li essenzjali u l-kapaċità esperta ta' ħajja essenzjali u aħna għandna bżonn ikonna fiduċja fihom. Reċentement il-Pesticide Net eh, Action Network ħares li l-Kumitat Xjentifiku tal-IFSA fuq il-limiti tat-toxikoloġija u qal 8 mit 13 għandhom konnessjonijiet ċari ma' l-LC u 6 minn 13 għandhom kontratti ma' l-industrija. Aussi l panel OGM. Dal-kwestjoni tal-konflitt ta' interessi għu konnu xaqsam mal-panel tal-NGOs. U l-persuna li huwa presidenta tal panel minn 2003 ikkopera mal-industrija dak li għandu xjaqsam il-valutazzjoni ta' metodi ta' valutazzjoni ta' riskju. U kienem eh, u koll Eh, dikjarazzjoni li l-linji gwida dwar il-limiti ta' ambjent eh, u kol ġew influenzati. Wieħed mill mimr ta' staff ta' Monsanto ftaħar li l-linji gwida qed jiġu influenzati. Ma nistax nikkonsidraw bħala ħaġa normali. Aħna tlabna li jkun hemm inkwari fuq l-effiċenza tal-FSA u li tħares lej l-esperti tagħha u l-konnessjonijiet tagħha tagħhom mal-ilsi. Infakkarkom li l-membri industrijali tal-ilsi huma l-produtturi prinċipali ta' prodotti tal-ikel kimiċi u farmaceutiċi fid-dinja. Għal ħafna snin din il-kwistjoni kienet waħda eh, rikurrenti u kien hemm kritika minn WHO li għettajt li hemm kooperazzjoni ripwis mal-industrija tat tabakku u essenzjali li FSA tiddaħħal metodi konkreti u skadenza ċara biex tabita da tip ta' problema. E FSA ħadet pass il qoddim biex ikun definizjoni ta' ġenu konfest ta' interessi jirrepeti l-OECD imma din ħaġa għandha integrata Eh, eh, dikjerazzjoni konkreta dwar xi konflitt ta' interessi ħaġa li ġib identifikata linji gwidi għall-implementazzjoni ta' dawn nies work rejpitu 16 għandu nistudjawha eh, Is-sistema ta' verifika, dikjerazzjoni tal-interess u definizzjoni ta' sanzjonijiet jekk ikun hemm volontarja ħaġa li nħallsu liha. Jien nissuġġerixxi li sakemm ikollna risposta dawn il-mistoqsijiet aħna nitolbu li jkun hemm Eh, għanna nistennew naf li kien naqra maġġel, kien maġġel wis, jiskuza ruħi, kien punt importanti f'xaqt inqajmu u issa naddil kemm sur ċapondi. Thank you, Madam Chair. Grazie ħafna, Signora President. Grazie wkoll ħalli. Um, I would like to, to support Jutta Hawk when she says that too few colleagues nishtiq eh, nappoġġa dak li nqali kawis għaw meta żżomm moħħok li għaw da l-kwitanza eh, għaw ftit membri. għal kapun mar fil-ħabs eh, għax il kontabilata tiegħu kien ma kienx f'posta għalhekk batuh il-ħabs. Hemm ħafna li aħna nistgħu nagħmlu dwar l-ambjent dan il-kumitat. Jien għandi mistoqsija dwar dan. Jiena naqbel kompletament mal-rapport, rabbozza eh, rapport eh, ta' Signora Hawk ma nabda raġuni biex namendawa, il-mistoqsija ma dana kolla għandax taqsam mal-kampijiet l-op. Dal-Unjoni Europea kaħna aħtax limitati biss għall-ambjent, għall-kwisjoni ta' ambjent, jew inkella bħal-ambjent bħala kumitat tal-ambjent nistgħu nikkummenta fuq is-CIP u l-politika ta' sajt komuni najda għax pala membru tal-Budget Control Committee għand il privileġġ li nirċevi ħafna rapporti mill-Orti ta' Auditur Ewropea u hemm ħafna ħafna kritika, speċjalment fuq l-aspetti ambientali ta' programmi oħra. Per eżempju, l-Agri Environment Scheme fil-politika eh, komuni tal-bidja tilħaq bis persenza żejr eh, tal-għanijiet eh, l-ambientali tal-program. U din ħaġa li ta' suppost għall ambient Jena naħseb li nistgħu bħala kumitat nistgħu nkunu kritiċi dwar da. Ħaġa oħra huwa li ġimgħa għaddit għaddiet l-qorti eh, preparat rapport dwar il-Common Fisheries Policy, waħda mill-għanijiet ewlenin tal- Common Fisheries Policy u li tattakka il-kapacità eċċessiva u basta l konklużjona li l-kapacità tal-flotta laqqas bissem tifsira tagħha fil-programmi. Allora l-mistoqsija tiegħi hija din. Jekk aħna jekk u ħaġa ġustifikata l-Kumitat tal-Ambjent ukoll jiffoka fuq programmi oħra tal-Unjoni Ewropea u jiena dispost evidentement naf li għada u meta jala żmien biex wieħed joffri emendi fuq dan il-punti. Grazzi. Merci, Madame euh, Rivasi. Grazie. Signora Rivasi. Grazie ħafna, Signora President. Jena naqbel kompletament ma dak li għat dwar EFSA. U l-Aġenzija ta' Drogi. Nishtiq nirringrazzja l-Signora Hawka xol kollu li għamlet fuq il-budget Jiena eh, offrejt l-istess argumenti ma nixtieq nżid magħhom. Jiena eh, siba ħagġa stramba li daw l-aġenziji, specialment li hemm miegħi, li mhux kulħadd jaqbel fuq da miegħi. Fuq da imma jkun għandhom 80% li ġejjin mit-taxxi tal-laboratorju farmaceutiku qed jippreparaw il-prodotti eh, għad-dinija problema m'għandekx li problema b'aġenziji oħra. Jekk inti għandek uh, finanzjar li ġej minn l-industrija, inevitabilment f'xi punt moment jew ieħor ħajkun hemm eh, konnessjoni li iwassal probabbilment għal konflitt ta' interess. Issa dwar eh, dak li jaqsam mal aċċess għall-informazzjoni verament sorpriża li qed nara li audit ta' dat tip tagħmel referenza l-istaff ta' kommissjoni imma għam organizzazzjoni li jisima fondament li e produċiet f'sentejn talbet l lumbatsmen li kollum aċċess e, għal dokument li qiegħed fiż-sfera pubblika li kien ħaġa stramba aħna m'għandniex aċċess għal għall audits imma din hija ħaġa li kellha data ta' 30 ta' april 2009 u tili wieħed sar fl-2010 aħna nabżon li konna ċess għal dat tip ta' audit għalli nkunu nistaw naraw it tendenzi għal fil-ġestjoni l-manager ta' dawn l-aġenziji. Aħna għandna bżonn li naraw eżattament l-awdituri x kellu kellhom issa dwar konflitt ta' interess jiena darb'oħra kont surpriża li qed nara meta naraw. Nafu li kien hemm kritika kbira meta r li għet mill-impiegati kienu f-offiċu ta' konsulenza ma aħna sibna li anki f'Novembru il-persuna kien stabilixxa il kumpanija tiegħu u telaq biss xarajn wara. għallu evidentement xi ħaġa mhux qed tiffunzjona fl-istruttura u miljun dollaru ġew mill-industrija tal-farmaceutika bħala options ta' isma. Il-fatt li uġi hija ħaġa li evidentement tat ħafna gost lill-kumpanniji eh, eh, farmaceutiċi xħat għamil ħaġa ovvjament imur kompletament kontra l-artiklu 16, ħaġa li inti għamilt referenza, allora jien naħseb eżembolikament għanna bżon li b'xi motiv uħor nuru li xinu ma limiti fej li ma jistax kollok pratika u tkun involut ma l-laboratorji farmaceutiċi għal produzzjoni ta' prodotti li u evidentement hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem xi ħaġa ħażin ħafna hemm drogi li hemm medikamenti li ġew eh, awtorizzati għall-Ewropa li minn esperti li eh, li esperti li għakellhom interessi speċjali huma kienu qed jirrapportu fuq ċerta medikament imma mbagħad huma għandhom isma' fil-kumpanija li qed jipproduċu dan il-prodott. Jiena nixtieq nissuġġerixxi li li wieħed eh, li dawk it-tmin medikamenti għandhom jiġu eh, studjati mill-ġdojt għax dak il-persuni li għamlu l-istudju kellu konnessi ma' laboratorju x'garanzija għandna li dawn verament eh, għandhom livell ta' sigurezza mingħajr eh, effetti sekundarji. Jien dak li nixtieq ngħid dwar l agenzi fuq l-EFSA. Fuq l-EFSA naqbel kompletament ma' dak li intqal jiena ħoss li waħda mill-affarijiet li eh, nistaw namlu biex nsaxħu wol tal-MEPs u eh, ma matux il-kwitanza xek divvitawa jek nivvitaw favura u ma fl-istess maniera. Aħna nabżon li nkunu zguri li daw l-affarijiet kolla eh, mem xejħazin fjom. Jekk inti ħajkollok autorizzazzjoni li Ewropea, flok nazzjonali li suppost li jgħat Imma ovvjament li kollok suq ikbar u ħajkun iżjed faċli li jkun jista' jagħmel dan din l-awtorizzazzjoni minn korp wieħed għalhekk kiena naqbel ma' eh, Gwen Lapaġ u naħseb u nixtieq li rapporter forsi jaġixxi dak il-linja u jagħti eżempji ta' jisħu fuq il-punt li aħna rridu li dawn l-inċija jikunu kompletament eh, tajjeb. Issa naddu sa signora Sovija la Mazaċreċ. Najprej hvala poročevalki Grazzi ħafna, President. Jien nixtieq ringrazzja rapporter għal rapport verament eh, komplet. Imma nixi mistoqsi nixtieq nisirna fiżjed. Daw l-aġenziji kif qed jaġixxu fil-kuntest tal-kriżi ekonomika preżenti u kemm mill-aġenziji kellhom bżonn jagħmlu xi tibdiliet inħabba l-kriżi. Nafu li s-saħħa għandha x'taqsam mal-ambjent, eh, mal-ikel u fatturi ta' stress ukoll jekk xi ħadd li jsib li m'għandux impjeg probabbilment ħajsofri dak li nixjaqsam is-saħħa tiegħu Naħseb li tkun interessanti li wieħed jisma' għal kull eh, waħda minn dawn l-aġenziji eżattament huma x'għamlu biex jgħinu biex inkunu nistgħu nifmu aħjar. Nafu li kumpanija ta' assigurazzjoni ta' s-saxħa għedin eh, eh, eh, batu għaxem ftit flus u ma' nafx salem appunt l-istituzzjoni ta' Ewropej ħajkunu permettu l-nis jizzit kuxjenza ta' dak li għet jiġri li tista' twassal li għanna bżon forsi l-nis jaġiċi b'forma zja attenzjoni għas-saxħa Issa nishtiq il-President tajt nishtiq il-lista ta' kellima għax nishtiq u l-Komissjoni titkellem xiftit fuq il-GMOs. Grazzi ħafna. Dak li għad, President, naħseb li għanna, tant għanna problemi fl-aġenziji, issa eh, specialment eh, l-kondizjoniet eh, l-EMA, l-Aġenzija Ewropea għal-Medicini, mill-bidu kienem gwerra biex ikunem trasparenza kienem gwerra biex biex li n-nis, ċittadini Eh, rebħu biex ikollhom trasferenza ma xorta kien hemm sistema verament eh, maluqa li eh, ċittadini ma jistax ikollhom l-informazzjoni dwar ir-riżultati tat-testijiet kliniċi anke jekk ikunu negativi. Dan huma dan il-fatti jibqa' kollox sigriti hija ħaġa kriminali Innaħseb li għanna noqdu attenti dak li għed nagħmlu għawek fuq dawn il-kwestjonijiet verament importanti, aġenziji, eh, konnessjonijiet li hemm bejn l-Aġenzija Nazjonali u l-Aġenzija Ewropea. L-Aġenzija Ewropea issa għanda eh, femu li bżon ta' trasparenza, ma jek mux il-kas u jek hemm daw l konnessjonijiet kolla, naħseb u essenzjali li aħna li nieħdu linja verament ibsa u għana aħna hekk qegħdin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 imħasseb sew dwar il-konflitt ta' interess u għal disa xhur kien hemm task force taħdem propju biex tara kif l-aġenziji differenti kollha jistgħu jiġu mġela japplikaw l ogħla standards biex jevitaw konflitt ta' interess. Il-każ il referit għalih inti kien qed iħassibna ħafna però issa laqnieh għaliex aħna issa għandna politika li ta' konflitt ta' interess fl-aġenziji u aħna lesti diskutu da' suġġett aktar fid-dettal kollunkwe ġurnata li jintom titolbuna, Signora President, nasib li nistaw nuru li sanku għamel ħafna xogħol u konxu ħafna dwar dak li qed jiġri befsa. U oħrajn. Grazzi ħafna, Signora Rapporter, forsi tixtieq titkellem inti. Dawna tin għandi talba. Inti, signora La Page, signora Lakin, signora Ravazzi, kolla tu punti simili. Għalek kina nishtiq li tista taddu li da kollu bil-miktub. Għaxdan hija serja sħiħa ta' punti li rridu nkomplu naħdmu dwarhom u jekk dana possibbli jiena nkun tassew kuntenta. Aħna sfortunatament ma nistawx namlu eh, referenza setturi oħra. Jina l kont għad niprofendi kont jidu tmorru tattendu għalla għattar komitati l-oħra. Meta kon għad nitkellmu dwar riforma tal-politika ta' koezjoni, politika esterna, tas sajt, daw laqsma kollha differenti huma oqsma li aħna nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna dwarhom ma jekk ir-rapporter joħroġ b'opinjoni u jressa ta' emendi. Mhux biżejjed importanti li aħna nitrattaw direttament il-proposti ta' Kummissjoni bħala MPs li aħna u għajdu l-kollegi fil-gruppi politiċi u kol l affarijiet għax jidu naraw xin direzzjoni rridu nieħdu għax inkella wis nibza illi ma jirna xinniex niksbu riżultat sodisfaċenti. Kollox jorbot ma kollox ovvjament. Imma nittama li jirna xinna namlu anki progress f'dar rigward. Dak li għadu komment għalu importanti ħafna u validu. f 2010 kienu qed jiġru xi affarijiet imma meta inti qed titkellem fuq kwittanza inti qed titkellem fuq perjodu fil-passat, ġifiri dak il-budget inala naċċettawa din il-ħaġa li fmuha. Il-problema hi illi ħafna nies bħal Sinjura Rivazi kienu qegħdin jgħidu li aħna rridu naraw l-audit intern, il-verifika interna, xirridu naraw il-fatti u l-informazzjoni kollha l-biċċa tax-xogħli illi l-verifika interna issa jekk ix verifika għal aġenziji u dipartimenti ta' kommissjoni dawn huma interni u propju għalhekk jistaw jarawhom biss ma jistaw anzi jarawhom nies barra minn dik l-aġenzija. Jekk dawn il-verifiki interni supposti kollom jikunu publikati, u jkunu ħajidru fuq il-website, naħseb li tistaw tifmu illi jkunu kompletament differenti. Għalix, għemmek l-affarijiet mbagħad jinżammu mit-sura. Għalhekk isiru daw il-verifiki interni għal-rapporter per importanti illi kun jista' jara dawn il-verifika interna sabiex nieħdu konsiderazzjoni dan il-kontenut imma mhumiex aċċessibbli għal pubbliku ġenerali. Jiena ma għandix istess pożizzjoni tal-Ombudsman hawnhekk fuq dal-punt partikolari ma naqbilx mal-Ombudsman. Għax inti ma jistax ikollok il-ċikku l-poplu, ġurnalisti, kulħadd li jindaħal f'affarijiet interni sempliċiment għax kien hemm verifika interni interna li identifika ċertu nuqqasijiet għalhekk iva għandu jkollna l-opportunità li narawhom dawn il-verifiki ma mhux li jiġu pubblikati. Jiena personalment konvinta li ma jkunx hemm skop li jsiru dawn il-verifiki interni kieku mhux qed nitkellem dwar il-verifika kompluta tal-qorti tal-awdituri li tkun pubblika ovvjament jista' jara kulħadd jien nitkellem dwar dawk interni. li hemmhekk bħala għodda bħala għajnuna għal dawk li qegħdin fil- Management u qegħdin imexxu l-amministrazzjoni, kieku dawn ikunu pubbliċi. Ma, ma jibqaw jisaw għal xejn ma jibqgħux ma jibqawx trasparenti u jgħidu l-affarijiet kif huma. Issa trasparenza. Din tfisser li inti tkun trid li kollox ikun ippubblikat, kollox aċċessibbli għal kulħadd. Unitata, l-unità tal-verifika interna fija bħalissa 39 ġuħ, pero kollox ikun publikat ma jkollhomx iżjed x'għamlu xekk għaliex anki aħna fil-Parlament ikollna verifika interna li ssir huma jaraw jidentifikaw ċertu affarijiet jgħidulna le mhux hekk tridu tagħmluhom eh, l-affarijiet b'dan il-mod tridu jsiru hekk isiru t-titjib u hekk għandu jkun l-affarijiet imma jekk ħatiftaħ kollox beraħ allura kulħadd jista' jiġi jindaħallek. U ħat ispiċċa toħloq ostakli u mhux tejn li titjib is-sitwazzjoni. Jiena nixtieq tassew issa ngħaddi għal punt li misek jogħġbok tista' ġeliva ma li kruċjali tajt il-rapporter. Kemm ħankunu miftuħin, kemm ħankunu nistaw nqasmu din l-informazzjoni u lil min Per eżempju, fl-FDA fl-Istati Uniti kollox huwa aċċessibbli minn fuq l-internet. L-informazzjoni kollha nista' nurijilkom. Dan din hija rapporta verifika interna li jippermettulek tara kif jaħdem kollox. Imbagħad tara minn sena l-oħra kif huma jaqbdu ċertu punti ta' li jkunu ġew kritikati u jtejbuhom. Aħna qegħdin nippruvaw illi l-aġenziji ntejbuhom u għalhekk suppost irid ikun hemm segwitu ta' dan kollu, ċertament irwa ta' kummissjoni għandu jkun illi jara x'qed jgħidu dawn ir-rapporti ta' verifika u jaraw x'hemm bżonn isir bejn l-awdituri interni u l-awdituri tal-qorti id jaraw x'qed jgħidu hemmhekk id-dokumenti jibqgħu mistura lura dan huwa perikolus immens għax dawk id-dokumenti fihom l-informazzjoni u aħna rridu trasparenza, trasparenza kullimkien. imkien tridu taċċettaw għalhekk li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar responsabilità u jekk xi huwa espert, allura dan irid jaġixxi b'mod responsabbli f'dak li jgħid fil-verifika. Inti jista' jkollok konflitt ta' interess ta' veru għax dawn in-nies jafu illi in-nuqqas ta' trasparenza ijat iħarisom, ijat jiproteġijom. Jina rrit trasparenza totali. Iva naħseb il signor President illi għanna nerġaw niddiskutu dan il-punt meta ma nkunux qegħdin niddiskutu l-budget idealment fl-ewwel nofs tal-2012 Iva dan huwa suġġett enormi li jirrikjedi aktar studju Sir Simmer, grazzi, Signor President. ħassu li mux jgħatawnek rapporter ma ħansemmi xi punti. Għax nixtieq nappoġġa s sinjura Hawk fuq dak li qalet, għandna mhux trasparenza bħala fini fi għanfissa, aħna rridu li tkun hemm sabiex taħdem tajjeb is-sistema fl-interess taċ-ċittadini Ewropej. aħna għanna responsabilta ċittadini tagħna u huwa minnu veru li jekk kollox jiġi publikat fil-website allura s-sustanza mista tibqa' hemm u żgur ma jkunux ta' għajnuna imma ta' tfixkil għal titjib. Dwar il-proċeduri ta' verifika naħseb li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. u għan naċċertaw naċċettaw l-ola livell ta' oġġettività xjentifika u rridu naċċertaw la faqt isiru kif suppost, imma ovvjament hemm min qiegħed jitradina. U ovvjament il-kompetenzi tagħna bħala kumitat fuq dan il-kwittanza huma limitati, imma rridu naċċertaw illi irid ikun hemm trasparenza u forsi rridu nikkonsidraw ukoll jekk il-kodiċi ta' kondotta għandix forsi tkopri. Mux kulħadd bl-istess mod għax jizistu differenzi imma hemm bżonn li nirrispettawha u naraw fejn nistgħu naqtaw l-ilma. Linja, grazzi u grazzi l rapporter tax-xogħol kollu li għamlet għax naħseb li dana ħajjajn liċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. U grazzi wkoll ir-rapporter għax-xogħol kollu tiegħu. Intom għattu li l-iskadenza tal emendi ħatkun 28 ta' xar u ħan il-konkludu dan il-punt fis-26 ta' marzu naddu issa għal-punt 16 le 13 fuq l-aġenda. il-rapport ta' valwazzjoni fuq il-leġizlazzjoni tal-GMOs. Madame la directrice, si vous voulez bien euh, prendre la parole et nous dire ce qu'il en est. Thank you very much, Mrs. Uh, uh, Chair, mm, and thank you for this. Uh, Grazie. President tal assettini l'opportunità e li, li presenta e legislazioni ta' l-evaluazzjoni tal-leġizlazzjoni tal-GMO din hija parti minn proċess kontinwu li napplikaw aħna fil-leġizlazzjoni tagħna sabiex nerġgħu nirreevalwaw jekk dana huwiex qed jilħaq il-miri u l-isfidi preżenti fuq il-GMO jiena nixtieq l-ewwel ngħaddi xi fatti. Palissa hemm żewġ GMOs li qegħdin jitkabru b'mod kummerċjali fl-Ewropa Monsanto 810 mais eh, ħerruni ġifiri koltivat f'ħams stati membri u l-flora il-patata flora ta' tlet stati membri bħalissa sitt stati membri illi ħadu klawzola ta' sarfa gwardja kontra skabbir ta' wieħed jew tnejn minn daw il-GMOs. Fil-likel tagħna maħna kważi lebda ikkel illi għandu l-GMOs għaliex kiku jkollu l-GMOs dan irid ikollu t-tikketta li jgħidilna li fih. Hemm biss ftit prodotti illi f'drabi huma soja beans, il-majonez, eċċetera li jkunu ġew importati. Fir-rigward tal-alf, Però be 85 u 95% tal-alf fis-suq bħalissa huwa ta' oriġini GM huwa it-tikketjat kif suppost l-evalwazzjoni ħarset lejn il leġiżlazzjoni ambjentali u tal-GMOs fuq li kellu l-alf konkludiet illi il-problema tal-qasam tal-GMO ma miex ġejjin mill leġiżlazzjoni nfisha primarjament imma mill-mod kif qed implementata. Dan qed isir f'kuntest partikolarment diffiċli fuq livell nazzjonali u b'mod differenti bejn l-Istati membri għalhekk. Iż-żewġ rapporti jgħidu li hemm bżonn ta' implementazzjoni aħjar u li hemm bżonn ta' aktar miżuri sabiex nersqu lejn implementazzjoni aktar armonizzata. is ħa Ngħidilkom fil-qosor sab din l-evalwazzjoni l-ewwel net l-evalwazzjoni tajt li għandna bżonn ta' linji gwida ta' evalwazzjoni ta' riskju aħjar sabiex naċċertaw illi matul il-proċess tal-evalwazzjoni ta' riskju l-approċċ isir skont ehm, linji definiti u magħrufa. It-tieni net fuq il-koltivazzjoni Il-evaluazzjoni konkludit li l-Istati membri jeħtiġu aktar flessibilta u li fatturi ekonomiċi għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. Tilet net fuq il-prodotti importati l-evalwazzjoni tikkonkludi li hemm il-bżonn li ntejbu il-proċess ta' evalwazzjoni u li nindirezza u l-indirezza l-inċidenza baxxa fl-Ewropa minħabba il-rati differenti ta' veloċità fl-Ewropa barra mill-Ewropa. Dwar il-GM Free Labeling, evaluazzjoni konklużiet li jkun aħjar li nħallu approċ fakultattiv imma jrid ikun hemm approċ żviluppat skont affas armonizzat. Nixtieq għalhekk nserraħ moħħ il-Parlament Ewropew li aħna l-evalwazzjoni ħadnuha b'serjetà kbira u hemm ħafna azzjonijiet li diġà implementajna sabiex eh, nindirizzaw l-evalwazzjoni. Fuq il-koltivazzjoni, per eżempju, aħna dottajna pakketta ta' koltivazzjoni li l-Parlament diġà ħareġ opinjoni dwaru u li bħalissa qed jiġi diskuss fil-Kunsill. Tieni fuq il-low level presence aħna eh, adottajna regoli implementattivi illi jiddefinixxu approċċ armonizzata sabiex nikkontrollaw il-prezzijiet baxxi tal-GMOs u dan ilu fis-seħ sa mill-Lulju tal-2011. It-tielet net fuq l-implikazzjonijiet soċjoekonomiċi fil-Kummissjoni f'April 2011 publikat rapport dwar il-GM Crops li hija bbażata fuq il-kontributi li ġivejna mill-Istati membri u aħna nidejna wkoll proċess ta' riflessjoni illi kellu U kellna wkoll konferenza importanti fejn ipparteċipaw fiha l-membri parlamentari Ewropew f'Ottubru li għadda ir-rabanet dwar il-evalvazzjoni tar-riskju aħna qegħdin fil-proċess li niffinalizzaw l-adozzjoni tal-linji gwida tal-evalvazzjoni tar-riskju fuq l-ikel u l għal fuq kif qalet il-Kummissarju tiegħi aħna ħakun qegħdin nibatu l-abbozz il-Parlament Ewropew. Nittamaw li nkunu nistgħu nadottaw dawn il-linji gwida fil-bidu tas-sena d-dieħla. Bħalissa aħna qegħdin nirrivedu wkoll il-linji gwidi tal-evalwazzjoni tar-riskju ambjentali. L-aħħar net dwar it-tikketjar tal-GMOs aħna qegħdin nidu studju biex nevalwaw eżattament x'jista' jkun is-sistema armonizzata u għalfejn għandna bżonna jew jekk għandniex bżonna. Fl-aħħar punt imbagħad kien dwar il-monitoraġġ il-Kummissarju tiegħi dejjem insistiet li hemm bżonn insaħħu Il-monitoraġġ tal-effetti ambjentali bħalissa id-diskutu ma mal-istati membri u mal-kumpaniji sabiex nar l linji gwidi ktar dettaljati u jkollna monitoraġġ ambjentali effettiv wara l-awtorizzazzjoni. Aħna mbagħad ħankunu qegħdin organizzaw konferenza fuq da suġġett nar il-Marzu li ġej. Għalhekk biex nikkonkludi naħseb li mixin fi triq tajba, però għandna bżonn l-isforzi ta' kulħadd, mod partikolari tal-Istati membri. Sabiex naċċertaw li l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħna tibqa' mixja bl-iktar mod effiċjenti u armonizzat. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Direttur, is-Signora McCallum. Grazzi ħafna l-Komissarju jina xtaqt nilqa ħal-punti li semmejt inti dwar l-evalvazzjoni ambientali. Din ħadur nisimgħu ħafna dwarha, nisimgħu ħafna dwar l-impatt tal-biodiversità. Smajna rapporti dwar l-Indja per eżempju, problemi li jeżistu mhux dwar l-lejja l-infushom, manki Per eżempju, nixtiequ li kummissjoni tara daqsxejn daw kwistjonijiet fejn ti jkollok uċċoħ tar-raba pereżempju tal-qoton. Imma l-insetti li jkunu rezistenti mbagħad imorru fuq l-lejjel tal-ikel. U għalhekk ma rridux li dawn il- l-ikel jispiċċa ma jikbirux dallu ċoħ tar-raba għaliex il- oton madux jattira l-insetti. Għalek hemm bżonn ħafna li nerġaw nistudjaw, nistudjaw u niflu tajjeb dan il-lat tal-rapport u tal-evalwazzjoni. Grazzi. Grazzi. Is-sur Vandana nikirġbok. Grazzi ħafna, Signora President konsilu u Kommissjoni għalunna xem bżon nisir u xħan għamlu fl-2012 jina xtaqt. Nitkellem mal-persuni interessati dwar dawn ir-rapporti li ressaqna minħabba dan il-grupp ta' ħidma ġdid li hemm fuq da' suġġett. Il-rapport per eżempju ta' Marzi 2011 mm, u oħrajn ma naħsibx li dawn ir-rapporti jistaw jibqaw dejjem jistennew u dejjem posposti imma dejjem ikun hemm dewmien ġiri anki sena wara li jiġu pubblikati għall-implementazzjoni bada ir regolament EFSA wkoll li għandu x'jaqsam mas-sikurezza dwar il-martu il-, -martu, il pest ta' dawn il-pjanti, għalhekk iġu naraw x'nistgħu inħarsu lejn il-latti tekniċi tal-koltivazzjoni f'dan ir-rapport ukoll. Grazzi ħafna. Eh, eh, Jiena għandi xi mistoqsijiet biex inkun naf x'inhuma reperkussjonijiet fuq tul ta' żmien issa illi għanna qoddimna ħafna awtorizzazzjonijiet. ċe, kemm nżommu għan f'moħna daw l-effetti li jista' jkun hemm fuq medda twila ta' żmien, pereżempju. Hemm il-kwistjoni tal-naħal. Rajna f'din il-kwistjoni illi l-effetti tal-GMOs fuq tul ta' żmien ma ġewx mittieħdan konsiderazzjoni wissana litri fuq litri ta' qasal illi ma kinux legali. Aħna ħsibna illi il-naħal mhux ħajmorru fuq da fuq dawn il-postijiet fejn hemm il u imma sfortunatament in-naħal ma rawx is-sinjali li kien hemm biex ma jersqux lej dawn il-pjanti. Iġifieri. Jena, toqdux semmu li l-effetti ekonomiċi li jista ta' kienem għall apikulturi għax l-axar mill-axar dawn niproduċew kwantitajiet enormi tal-għasel illi ma jistawx ibbijaw u dawk li jistaw ibbijaw u rridu jagħmlu tikketta fuqhom u jgħidu li fihom il-GMOs. Iġifiri hemm bżonn inħarsu lejn l-effetti li jista' jkun hemm fuq tul twil ta' żmien. U mhux biex noqgħod indeq il-kollega Sinjura Hawk, imma hawnhekk it-trasparenza naħseb l-importanti ħafna, pereżempju. Id-dejta trid tiġi valutata barra mill-Aġenzija b'esperti ta' organi oħrajn. Din hija xi ħaġa illi għalina hija importanti ħafna li jkollna din it-trasparenza totali issa biex nagħlaq għandi mistoqsija. Ikun possibbli nobligaw li jkun hemm xi tikketta tal-GMOs fid-direttiva tad direttiva 18-2001 fuq il-GMOs u dina li suppost tużat tużat 2003. Le, għanzi, 18 wieħed tminja tnejn disa tal-2003 din id-direttiva u din hija l-iktar l-iktar waħda restrittiva li kellna s'issa hemm ukoll il-lat eh, tas-saħħa ma nafu li se jkun hemm reperkussjonijiet kbar fuq termini ta' biodiversità u anke fuq il-livell soċjo-ekonomiku. Għaliex? Bazzikament fl-axar mill-axar da kollu ħajwassal għal eh, isu ċirklu teatru tal-libertajiet. Grazzi ħafna. Is-Sinjora Sama. Grazzi ħafna. U grazzi l kummissjoni u kol tal-rapport tagħha. Għanna xi mistoqsijiet dwar fejn ħammarru minn hawnhekk ma nafx ekskursija direttur tkunx tista' tweġibni jew le niftakar li kellna ċertu livelli minimi għażrira. Naf li kienet taħt direttorat differenti, ma m'għandix dubju li n-nies fi kummissjoni jitkellmu bejnietom u għalhekk ma nafx hekk għandek informazzjoni dwar is-sitwazzjoni hemmhekk u l-progress illi sar. Fuq nota differenti. Jo fuq suġġett differenti kif forsi taf. Aħna fil-komitati wkoll ikollna sessjonijiet ta' mistoqsijiet u tweġiba. U għalhekk xtaqt inkun naf jekk ikunx possibbli ikollna ċertu stimi dwar il-persentaġġi ta' alf prodott b'mod konvenzjonali fl-Unjoni Ewropea. Aħna nimportaw madwar 70% tal- l-alf bbażat fuq proteini ħafna minnu danna jkollu il-GMOs. Għalhekk nixtieq nkun naf jekk possibli possibbli li nevalwaw eżattament kemm inti tista' tissostitwixxi l-esportazzjonijiet tagħna mhux qed nitkellem dwar għalf eh, bla GMOs minn imkien ieħor imma illi inkabruh aħna jew nagħmluh aħna. Naf li hemm kwistjonijiet ta' klima u ta' art u koll ma nixtieq nkun naf jekk xi informazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi Korin ukoll tal-li tkellimt fismi u issa nixtieq nitkellem fuq ir-rapporti infushom fuq wieħed minn dawn ir-rapporti onestament. Għanna bżon ta' diskussjoni dettaljata għaliex il-perspettiva ta' leġizlazzjoni l-għan ta' leġizlazzjoni mux li tipromuovi il gmo zimma li tħares is-saħħa pubblika u l-ambjent. Dina mux s ħaġa, għalhekk naħseb li dan ir-rapport huwa mhux kompletament ġust u għalhekk naħseb li nistgħu nidiskutu din Anke fil-rapport, per eżempju, għanna li meta l-istati membri jesprimu il rezervi tagħhom fuq bażijiet politiċi, Dan mhuwiex minnu għaliex numru ta' stati membri illi għandhom u ħarġu b'opinjoni ċjentifiċi tagħhom fuq il-GMOs. Imbagħad, il-problema l-enija hawnhekk għandax taqsam ma' kondizjoni ta' implementazzjoni jiena nixtieq insemmi ħaġa illi iktar kmin issemmit mis-Sinjura Oken meta ħarsu lejn l-impatt fuq l-organizmi tal-GMOs fuq tul ta' żmien Dajni għadana fil-rapport tal-2008 kif ukoll fuq ir-rapport ta' direttiva 2018 illi għalet li koordinazzjoni bejn l-Istati membri u l-FSA trid titjieb b'urġenza. U għalhekk jiena pjuttost inkwetata issa illi dan ir-rapport huwa daqshekk eh, preġudikat Il-Kumissjoni qed l li se jkun hemm bżonn ta' rikast fuq il-leġiżlazzjoni tal-GMOs kun għandna bżonn huwa li nżidu il-konformità, però fir-rapport jissemmew xi jissemma kif tiġi applikata l Forsi tkun ħadu tajba li stati membri jkunu jistgħu jkabru l-GMOs, imma aħna adottajna dokument taħt l-ewwel qari li fl-opinjoni tiegħi issaħħaħ il-proposta tal kummissjoni u issa ħajkollna bżonn ta' evalwazzjoni ta' riskju. Kif ukoll evalwazzjoni tal-aspetti indiretti kollha u r-relevanza tal-GMOs f'ambjent ekonomiku differenti kellna kollega aktar kmieni li semmit l-Indja. Għalhekk naħseb li hemm bżonn li nħarsu lejn pajjiżi oħra u narax qed isir f'pajjiżi oħra. Nilqa dak li għamlu li FSA u Kommissjoni fuq il-linji gwidra għalx badubju ħadet il-progress semmek specialment fuq l-impatt tal-GMOs fuq l-insetti. Pero għad baqa xogħol anke hemm x'isir dwar l-ekwivalenti ta' sustanzi pereżempju, illi fl-opinjoni tiegħi mhuwiex aċċettabbli. Hemm bżonn ukoll ta' valvazzjoni ta' komparabbli ta' riskju illi mbagħad jaf ta' GMOs minn proċedura tal-evalwazzjoni ta' riskju li fl-opinjoni tiegħi ma tkunx aċċettabbli. Nasab li jista' jkun hemm ukoll xi differenzi ta' opinjoni fuq punti oħra. Għandna miljun firma bħalissa fuq il-petizzjoni tal-GMO li jitresqet lill kummissjoni tliet snin ilu. Ħafna produtturi tal-laħam tal-majjal u ta' tjur għadin jitimaw l-annimali tagħhom għalf tal- mambulu kol mil-GMOs, u għalek ħajkollom jispiegaw ruħom issa kif jaħdmu. Hemm ukoll idea li jista' jkun hemm livell minimu ta', ta em, eh, contagion għodina Eh, mhix aċċettabbli kif tista' jekk xi ħaġa mhijiex awtorizzata tagħmel livell minimu ta' kemm tista' tintuża din hawnhekk qiegħda. Teżeż il-leġiżlazzjoni Ewropea l-bażi tagħha ma jistax ikollok inti livelli aċċettabbli ta' affarijiet li huma projbiti. U din hija kwestjoni sensittiva ferm fl-opinjoni tiegħi ma tagħmilx sens kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll ambjentali. dina jibda japplika mbagħad anke għal dawk il-pajjiżi li ma jixtuqux ikabbru il-GMs u jwassal għal kontaminazzjoni eh, kbira fl-Ewropa kollha kemm hi fl-akwakultura wkoll ma nkunux qegħdin nillimitawha għal dawk il-pajjiżi u dawk biss li jixtiequ ikunu fiha din il-kwistjoni tal-GMs. Għalhekk hemm bżonn niminizzaw il-kontaminazzjoni mill ruq tagħha u mhux nirriskjaw nissugraw il produtturi kollha ehm, iktar il qoddim fil-katina jispiċċaw kontaminati wkoll, issa jekk danu mhix il-bdiewa distributuri ma nistgħux nippermettuha, naħseb dan jagħmel sens. Grazzi ħafna lilek, Sinjora Lepaġ, issa is Sibe. Äh, Grazzi tassew, President. Dak li huwa importanti hawnhekk huwa li fuq livell Ewropew aħna niżguraw illi ikonna prodotti siguri u l-Kummissjoni għandha rwol speċjali x'taqdi hawnhekk f'dan il-proċess skont it-trattat aħna napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. U l-punt ewlieni hawnhekk huwa li naraw fejn li FSA tista' tieħu azzjoni, fejn tista' tagħmel tbassir. U għalhekk irridu nkunu stringenti ħafna rridu nitolbu iktar. Il-Kummissjoni edha targumenta dwar il-validità xjentifika hemm opinjonijiet li huma validi xjentifikament imma mhux bil-fors tadottom il-Kummissjoni. U għalhekk din hija kwistjoni ta' twemmin biex insejħu hekk jiena ħsibt illi x-xjenza kienet il- wieħed li jisma l-argumenti tal-persuni mbagħad jivverifikhom li FSA isa qed ikollha opinjoni parzjali ta' dan kollu. U għalhekk kif qed irridu affidabilità xjentifika, irridu nestendu l konsiderazzjonijiet tagħna fir rigward ta' reperkussjonijiet fuq medda twila ta' żmien u wkoll ċirkostanzi reġjonali. Il-Kummissjoni tkellmet dwar it-kabbir tal-GMO, jiena nixtieq illi il-Kummissjoni tipprova ssib tarf ta' din il-problema. Tagħti lill istati membri opportunitajiet jekk huma jridu jgawdu minn dawn l-opportunitajiet u forsi xi stati membri oħra jridu jipproċedu bċertu kawtela. Iżda, jidher illi hemm alternattiva, hemm għażla għaliex xi produtturi jridu jużaw il- l-alf minajr GMOs u, u ma jridu jkunu fiduċjużi illi dan ma ġiex imniġġes, ma ġiex ikkontaminat u għalhekk irridu naraw dawn it-thresholds, dawn il-limiti, mhux kollha nistgħu niġġustifikawhom xjentifikament. Ukoll irridu niprojbixxu il-GMs illi għandna thresholds jom u għalhekk għandna bżonn ta' din il-libertà ta' għażla u din il-libertà ta' għażla tittapplika għal konsumaturi u l-unika mod kif nistgħu niggarantuha huwa li niżguraw illi n-nies ikollom għażla libera ikunu jistgħu jiddeċidu illi jazlu prodott jew inkella ma jażluhx. U għalhekk hemm bżonn tal-ittikketjar għaliex dan huwa l-unika mod kif nistgħu niggarantixxu illi l-persuni jkunu jafu x'qed jikkonsmaw fl-aħħar mill-aħħar. Huwa diffiċli qed jipprova dawn l-affarijiet illi jingħadulna iżda jiddispjaċini dan l-argument ma jreġġix ma jagħmilx sens meta aħna nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet u għal din ir-raġuni jiena naħseb li l-Kummissjoni titħares aktar il qudiem Ma tridx tkun hemmhekk biex tikkastiga xi industrija rdu naraw x'inhuma il-reperkussjonijiet fuq medda twila ta' żmien u għalhekk huwa importanti illi l-Kummissjoni tuża argumenti xjentifiċi trid tisma' wkoll it tħassib tal-pubbliku ġenerali. U hemm setturi fejn il-Kummissjoni għandha rwol speċjali xtaqdi u nittama illi taħdem f'din id-direzzjoni sa ċertu punt fil-ġejjeni. Grazzi tassew. Forsi tixtieq twieġeb? Nista' nagħtik xi minuti biex inti twieġeb? Sinjura, grazzi President. L-ewwel nett dwar il-monitoraġġ ambjentali. Il-Kummissjoni tagħti importanza kbira lil dan u għal din ir-raġuni kif qedtilkom aħna qegħdin naħdmu mal-kumpaniji fl-Istati membri biex niżguraw illi meta jiġi awtorizzat il-GM ikun hemm monitoraġġ ta' wara illi dawn il-prodotti jitqedu fis-suq. Aħna rridu insibu bil kemm irridu niżguraw illi dan il-monitoraġġ post-marketing jiġi applikat effetti fuq medda twila ta' żmien dwar il-GMOs. Fl-evalwazzjoni tagħna jiena nixtieq ngħid illi l-Ewropa għandha evalwazzjoni l-aktar solidu kemm dwar l-effetti ambjentali kif ukoll l-effetti fuq il-bniedem illi jeżistu madwar id-dinja. M'hemmx band oħra fid-dinja illi tagħmel l-istess evalwazzjoni illi nagħmlu aħna u għalhekk biex niżgura lill membri parlamentari illi l leġislazzjoni Ewropea, il-leġislazzjoni tagħna twitti triq mhux biss għal marketing imma tiżgura li dak li jitpoġġa, dak li tqiegħed fis-suq ma jkollux effett fuq l-ambjent u fuq is-saħħa pubblika dwar il-limiti it-threshold. Jiena nixtieq infakkarkom illi il-miżuri li aħna dottajna għall-alf mhijiex illi nawtorizzaw il-preżenza tal-GM mhux awtorizzati imma dan isib mezz ta' verifikar ta' sampling biex jiġi żgurat illi il-kontrolli jużaw l-istess metodu biex jistabilixxu il-preżenza zero, zero presence, għaliex kien hemm problema ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tal-metodi ta' kontroll. Dak li aħna sejħu l-zero tekniku għall-alf mhux awtorizzat bil-GM dan jibqa' japplika. Dwar ir rapport dwar it-teknika il-ġodda illi semma il-membru Van Dalen iwa huwa minnu aħna qegħdin naħdmu mal-istati membri aħna waqafna grupp illi għaddu ma finalizzax il-ħidma tiegħu biex niddiskutu dwar it-teknika l-ġdida. Aħna wkoll tlabna għall opinjoni mingħand EFSA u hekk kif jiġi finalizzat ir-rapport aħna ser nerġgħu niġu hawnhekk biex niddiskutuh magħkom. Nixtieq inwieġeb li Senjura Sommer dwar il-thresholds għal-żerrija aħna nemnu illi iż-żerrija ma tridx tkun kontaminata mill-GM u għat irridu naraw jekk għandix bżonn ta' threshold biex nippermettu il prezenza li ma nistgħux nevitawa. Iżda għadna ma preżentajniex proposta dwar dan. Dwar it-kabbir. L-ewwel net Jiena nixtieq nifraħ l-Sinjura Lepax għaliex grazzi għali aħna kellna opinjoni mill-Parlament Ewropew li kienet opinjoni pożittiva dwar il-proposta tagħna. Aħna nibqgħu nemnu illi huwa importanti illi nippermettu lill istati membri illi jiddeċidu huma jekk iridux jikkultivaw jekk iridux ikabru il-GMOs għabbażi ta' ċertu raġunijiet bħal dawk soċjoekonomiċi l-użu tal-art tal raba raġunijiet ekonomiċi. Il-proposta bħalissa hija iblukkata fil-Kunsill u għalhekk qegħdin nagħmlu l-isforzi kollha tagħna biex niżguraw li din il-proposta tiġi adottata għaliex naħsbu li hija waħda korretta tippermetti lill istati membri illi jażlu l-użu tat-territorju tagħhom skont il-kundizzjonijiet li jridu huma. Nixtieq nirringrazzjakom għal darbohra li il-Parlament il-Kumitat tagħkom dejjem appoġġa il-proposti tagħna. Biex nikkonkludi. Nixtieq ngħid illi l-implementazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni dan din hija ħidma illi deda dejjem għaddejja qegħdin nibqgħu naħdmu biex niżguraw implementazzjoni aħjar u iktar b'saħħitha aħna lesti illi naċċettaw kull argument li jintom tixtiequ tresqulna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 dibattitu importanti immens u żgur li ser jibqa' għaddej. Issa il-punt li jmiss il-Green Belt fl-Ewropa. Il-portiera tal-ħaddi t-produċi 12.500 km ta' medda ħadra ta' Green Belt u din hija importanti għall-istrateġija tal-biodiversità tagħna jina nilqa l-Sinjura Garcicis u għanna video ta' 3-4 minuti illi ser nurulkom u mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu din l-opportunità għal ħarsien tan-natura. U jekk it-technician hija hawnhekk suppost għandu jibda dan il-filmat. Imbagħad ser ikun hemm kummenti dwar dak li qegħdin naraw fuq l screen Herzlichen Dank für die Möglichkeit, dieses grüne Band Europa. Aziz membri, President, jina grati li kolli din l-opportunità li għandi din l-opportunità li nipprezenta il-Green Belt Ewropea. Din hija waħda mill-lik dan wieħed mill-proġetti ta' protezzjoni tan-natura affaxxinanti li għandna jekk imorru lura għal 1989 meta feġġed din l-idea din nibtet minn organizzazzjoni fil-Ġermanja illi riedet tagħmel xi ħaġa dwar it-tindif tal-medda bejn iż-żewġ Ġermani. Fl-2002 Mikhail Gorbachev żar din il-Green Belt huwa kien protagonista ewlieni fit-tnedija ta' idea għal Green Belt Ewropea u fl-Ungerija fl-2004 dan ġie konfermat u l-programm ta' ħidma tiegħu eh, kien naraw li kien hemm rappreżentanti minn bosta pajjiżi 24, pajjiż 14 mill-Unjoni Ewropea, pajjiżi kandidati u pajjiżi li huma potenzjalment kandidati u hemm pajjiżi wkoll li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. La UCM hija l-organizzazzjoni wara din l-idea illi hija l-idea li tkopri 12.500 km. Hemm ħafna persuni li jappoġġaw din l-idea ta' Greenbelt u hemm organizzazzjonijiet illi jridu jinvolvu ruhom. X'għandha speċjali din l-inizjattiva? għandna serja sieħa ta' żoni importanti li huma protetti matul din il-medda. Għandna iktar minn 3500 setturi. Għaliex huwa importanti li jkollna protezzjoni hawnhekk. Hemm ħafna wirt storiku, wirt kulturali fil-frontieri hawnhekk mal-Bulgarija minħabba dak illi ġara fil-portiera tal-ħadid illi separa firet ħafna persuni u permetta biex in-natura titkattar f'territorju illi fih ma kienx hemm il-bniedem. Ovvjament, kienem din id-diverġenza bejn il-pajizi tan-NATO u tal patta Varsavja. Il-medda l-ħadra hija importanti għal bosta annimali, għal bosta hut. Għanna din il- dan l-ispeċi tal-European Wildcat, il-attusa salvaġġa Ewropea. Dan u eżempju wieħed minn ħafna dawn huma reġuni Ewropej, bioġeografiċi u kol dan huwa sinjal ta' tibdil fil-klima fejn l-ekosistemi qegħdin jitilaw il-fuq mir-reġuni tan nofsinhar. Tistgħu taraw xi stampi hawnhekk. Fuq il-lemin għandkom il-frontiera bejn il-Finlandja u Russja u kol Kroazja sal-Ungerija u il-Green Belt ser tkun opportunità biex naqdu ħafna mill-istorja Ewropea permezz da dawn iż-żoni protetti mod naturali. Biex bekk inkunu nistgħu nibnu netwerk tal-ħajja. Netwerk illi jkun aktar imżewwa, ikollu aktar ħajja mill-burokrazija, minn dak li naraw fuq il-karti tagħna u għalhekk din hija xi ħaġa unika qatt ma saret qabel fuq skala bħal din u tista' tkun eżempju tajjeb ħafna hawnhekk tistgħu taraw stampa fejn hemm kull tip ta' annimali, kull tip ta' persuni minn kull banda fl-Ewropa. In-nies kienu tant entużjasti fl-24 pajjiż li huma involuti hawnhekk. Għaliex aħna maħniex konvinti illi din hija xi ħaġa illi aħna nsi skużawni konvinti illi din hija xi ħaġa illi sejra ġenna naħsbuha darbtej dwar il-valuri tagħna Ewropej. U aħna neħtieġu xi ħaġa hekk, neħtieġu viżjoni bħal din. Illi tinjora l-frontieri u tpoġġi n-natura fil-qofol tal-Unjoni Ewropea. U importanti wkoll illi l-Ewropa ma tkunx infissra biss minn konverġenza ekonomika. Fid-dawl ta' din il-kriżi jeħtieġ illi ikun hemm simboli oħrajn, naħat oħrajn illi jirrappreżentaw l-Ewropa bħala parti minn wirt komuni Ewropew u aħna qegħdin nittamaw il il-Parlament Ewropew jappoġġa din l-inizjattiva dan huwa l-akbar proġett madwar id-dinja illi jolqod daqstant pajjiżi u daqshekk eh, frontieri fil-protezzjoni tan-natura. Grazzi tassew. Il-kollega tiegħek ukoll jista' jiġi hawnhekk fuq il-pjattaforma. Din hija Greenbelt unika tolqot Slovenja, Litwanja. Tmissu kol mad Danimarka. Ma nafx kemm persuni jafu dwar din il-medal ħadra ġewwa Slovenja. Forsi tixtiequ kommentaw dwarha. Ne, nis, jas osebno nisem poznala. Grazzi ta' sew, grazzi ta' l-involvejtni għawnek, President. Jena, ikolli nejt, illi jena qatt ma smaj dwaru dan il-proġett. Illum qed nisma dwaru l-ewwel darba. Iżda, jidirli illi huwa proġett ta' sew interessanti. Iva, grazzi ta' sew. Issa smajt bih. Proġett ġdid tal-Parlament, ovvjament Dwar fil-Litwanja, smajt dwaru dan il-proġett naf li l-Baltiċi kienu valuti ħafna fl-iżviluppi li ħarsu l-ambjent. Hija xi ħaġa moda bħalissa. Grazzi tal-introduzzjoni, jiena nappoġġa l-kollega mis Slovenja, jiena naħseb illi dan il-proġett mhux daqshekk magħruf fost il-pubbliku. Jiena nemmen illi il-preżentazzjoni fil-Parlament Ewropew sejra teġġiġna biex aħna nitkellmu dwaru mal-pubbliku b'mod ġenerali. Iżda, l-organizzazzjonijiet li huma voluti f'dan il-proġett huma organizzazzjonijiet magħrufa pjuttost popolari, iżda l-attivitajiet tagħhom f'dan il-qasam mhumiex taqsek magħrufa. Kollega, għanna t-tkju programma. U interessanti ħafna l-program il proġett naħseb li il-rapporter jaf li jemmi inizjattiva simili li aħna poġġajna eh, minnaħa tal ħodok li li huwa responsabbli għas-senjur Sur Kramer, Mikael Kramer. Eh, ġifiri eh, modi tal-bicycles fej kienem qabel il-ħajt tal-bicycles tal-ħadit. Fil-Greċja fil-Balkani kien hemm inizjattiva bħal di u verament huwa interessanti għax hemm żoni ta' veġitazzjoni interessanti ħafna li jistgħu jkollhom dat tip ta' attività. Per eżempju, dawn tip ta' modijiet għal għal bicycles. Kun interessanti għal ċittadini, grazzi. Bajtrak, eh, fragi istis Iva, grazzi. Interessanti immens. Ma nafx ta' fuġ dwaru dan. Iva, nafu dwar is-sur Krama u l portiera tal-ħadit u l-modija għar-roti huwa qed jiffoka fuq il portiera tal-ħadit, il-linja tal portiera tal-ħadit, huwa ħadna naħdmu mill-qrib miegħu. U għalhekk aħna qegħdin nikkoperaw, aħna konxi dwaru dan il-proġett. Nistaqsik x'qed tistenna mill-Parlament Ewropew, mill-Unjoni Ewropea? X'qed tistenna eżattament fir-rigward ta' dan il-proġett? Mhux kulħadd jaf dwaru dan il-proġett. Xi persuni li huma involuti f'dawn iż-żoni ta' protezzjoni tan-natura diġà jafu dwaru, iżda apparti dawn naraw illi m'għandux daqshekk popolarità minħabba sistema biotop unika tiegħu u minħabba li jolqot ħafna pajjiżi aħna irridu illi aktar persuni jisiru jafu dwaru. U għalek edin nittamaw illi konna xi appoġġ b'xi tip ta' programm biex nipromuovu din l-inizjattiva Green Belt, xi rikonoxximent tal-arfin tiegħu pereżempju, jew inkella xi proposta. Biex nitkellmu dwar dan, provajna nagħmlu eh, hekk fil-Ġermanja. Aħna bdejna fl-aħħar ta' tmeninijiet nittamaw li nkunu nistaw meċu l-kelma Lilin, il-President. Hija rappresentazzjoni eh, uffiċjali tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew l-NGOs biss. Le, l-istati membri huma prezenti uffiċjalment u dan ħaġa li tistgħu tara l-istajtu rajtu matul il-preżentazzjoni li hemm daw il- focal points nazzjonali li huma parti mill mill-autorità lokali, regionali jew nazzjonali. Dawn huma l-ewwel focal points huma importanti ħafna. Allura huma l-istati membri li huma uffiċjalment li jieħdu parti. L-aħħar mistoqsija. Għandha x'taqsam mal-Kommissjoni. Eh, għandkom relazzjoni stabilita mal-Kommissjoni jew le? Iva. Għanna relazzjoni verament tajba u jena verament kontempta għanna life projects li u proġetti oħra li ħadu nota ta' dan il-proġett tal-eżistenza ta' dan il-proġett Għallek hija ħaġa simili għal proġetti tal-Interreg ta' ġertu punt imma naqra ikbar differenza hija l-fatt li aħna mhux biss qed nħarsu lej sezzjoni, iżda qed nħarsu l-linja kollha mill-Norveġġja sal-Balkani. Ġifieri eh, eh, sfortunatament għatmet ma tantx hemm kuxjenza ta' dax qed jiġri fil-pajjiżi li konċernati. Fil-preżentazzjoni aħna rajna mappa eh, dek Drakjonin spit tider bħala partja minn Latvija. Il-mappa tajt li Litwanja ma imma il-kidba tajt li Latvija. Nixtieq li forsi tikkorreġu dan l-iżbal. Aha, diese kleine Nachhilfe Stunde, die wird man zur Kenntnis nehmen und uh, auch das korrigieren, wenn das... Bla dubju teħdu nota dan, u tikkorreġuwa jekk hemm żbal Iva, realizzajna li għamilna zbar tajjeb, jgħajt il-President. Il-koordinat fil-koordinaturi manjana nistaw forsi nofru l-idea proponu n-referu għal-kommissjoni biex naraw eżattament pjanijiet għandhom biex forsi jikunem għarfin aħjar ta' dan il-proġett uniku tal din l-istrixxa eh, ħadra biex jidrek Ewropea. Niproċedu għek kumbat il-żel d-dim forsi nipreparaw riżoluzzjoni, nabbozzaw rezoluzzjoni. Imma nibdew billi nofru l komissjoni u għom eżattament x'in l pożizzjoni tagħhom dak li normalment namlu dwar dak fil dak l-għandu xaqsan proċedura, mbatt naraw kif avanzaw. Jek memx mistoqsijiet uħra fuq dan, għarraw dak l ħat Nirringrazzjak, nirringrazzjak ta' prezentazzjoni li għamilt, kienet verament interessanti għax jider li mħafna nisti ma jafux, ma għandhom mux konxjenti dwar da. Naħseb li għanna nipprovaw fil-parlament li ninformaw eżiet. Ek temmejna il-laqa tal-lum, s-sirri tal-lum, u għahna umbat 10 għada fl-10 narġaw nkomplu x-xol tana. Tinsewx li fis-seba għanna eh, bibita fil-